dokument huwa inammissibbli. Punt ieħor fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu komuni konġunt fuq 36 rapport tal-kwittanza budgetarja għall-2008. Ir-rapport huwa tas-Sur Liberatski ta' sessjoni tal-budget numru 3 Mbagħad għandna rapport ta' senjura Sender fuq il-Fond ta' Żvilupp għandna il-rapport ta' Sur Bart Stajs il-budget ġenerali sessjoni wieħed tal-Parlament Ewropew mbagħad għandna rapport ta' Sur Czarneski il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea il-Kunsill il-Qorti tal-Ġustizzja l-Qorti tal-Awdituri u il-Komitat Ekonomiku Soċjali, il-Komitat ta' Reġjuni, l-Ombudsman, il-Supervizur tal-ħarsin tad-data. Mbagħad għandna rapport ta' Veronique Mattia. Mis se noqgħod ngħidilkom il-titli ta' 26 ir-rapport kollha kemm huma tiġà qegħdin fuq l-aġenda. 26 wieħed nerġa' ntenni. 26 dokument imħejjim il-kollega tagħna Veronik Mathieu. Nixtieq niftaħ diskussjoni issa u nibdew l-ewwel bir-rapporter tagħna. Is-sur Gaja l-ewwel. Uh, point of order. Point of order. Iva, Sur President, qed nara l-orti tal-awdituri miex edha unek f'dan il-parlament għanna bżon li jikonna il-clearance fuq il-pozizjoni tagħna naħa tal-orti tal-awdituri. Raġuni għallura hemm il-Kunsill eh, mhux qiegħed hawnhekk qed nitkellmu fuq il-kwittanza tal-Kunsill illi eh, tħassibna ħafna għandna eh, ukoll raġuni għallura għalfejn għaw il-bank tal-Kunsill Vojt. E, bardzo dziękuję panu za Grazie ħafna. Tal-li qed tiġbdilna l-attenzjoni għal din il-ħaġa. Issa daqs nkunu nafu, forsi qegħdin fitriqxom, s-sanara. naraw. Aziz kollegi, ħames minuti pawza. Ċekid, ja, ma ċekid. Mm. Uh, colleagues, uh, Council. Aziz kollegi, fil-fat il-Konsil memx għalfejn ikun qiegħata mhumiex obbligati li jkunu għaw. Però konna qegħdin nistennew ovvjament li jkun hawn rappreżentant tal-qorti tal-awrituri, rappreżentanti għolja, però mhumiex hawn. U aħna sorpriżi ħafna lix Dina mish kustjoni ta' trasport, ċertament għax mill-Lussemburgu mish daqshekk diffiċli biex tiġijaw. Tista' jak jekk trid. Imma id-diskussjoni tagħna ħnibduha xorta voli għadna ma nafux għalfejn ma tfaċċawx. Nibdew id-diskussjoni tagħna minn Nafu li l-votazzjoni mistessir illum ħajġu posposti għal 15 oħra fi Brussel. Dina ċiza tiġa. Ġifi għanna bis possibilta wahda bis, ċoħ li nibdew diskussjoni u ma nafux xed dawnu se jkunu għawnek fi żmien is-sija sija soħra li baqalna. Sur ordi, kħieġbu. Sur President, nixtieq ngħid illi minar ma naf li spiega ħna nafu li l-magistrati finanzjari mhumiex hawnhekk għal jagħmlu biċċa xogħol tajba biex jikkontrollaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Imma eh, jiena nipprotesta li l-Kunsill mhux qiegħed hawnhekk għax għandna bżonn diskussjoni ma l-Kunsill mod partikolar fuq il-kwittanza tal-attivitajiet tal-Kunsill nipprotesta lura fuq l-assenza tal-Kunsill illum. Eh, eh, tak czy owak, proszę Państwa, możemy rozpocząć dyskusję. Chodzi Insomma, senjuri, nistaw nibdew issa bid-diskussjoni. Nistaw nibdew bil-ħidma tagħna. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna hawnhekk ma nix is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament u l-kwittanza. Hija importanti, għalhekk inkunu kontenti kieku jkun jista' jkun hawnhekk magħna wkoll is-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill. Grazzi. Ħafna s-Sekretarju Ġenerali ċertament il-ħajjina għatmana aktar tard memx dubju dwar dan. Eja nibdew bid-dibattitu. L-ewwel rapporter ħajkun sur Jens Gajer. Grazzi ħafna President. U l-odwa tajba, sinjuri u kollegi, nixtieq l-opportunità biex ngħid din il proċeduri hija waħda pjuttost diffiċla din nibdew dibattitu hawnhekk imma il-persuni li rridu nitkellmu magħhom u illi għalihom qegħdin propju naqmlu din id-diskussjoni fuq il-kwittanza mhumiex hawnhekk. Diffiċli jkollna dibattitu meta il-persuni li huwa ntisalihom mhumiex hawn. Naf li ħafna kollegi nafu li xuxin nafu l pożizzjonijiet ta' bejnietna, ma dal aħna ma tantx għandna xi sitwazzjoni favorevoli wis, nistan nitkellmu fuq dan fil-kumitat pereżempju il-diskussjoni fuq il-kwittanza jekk il-membri ta' auditor jkun jistgħu jattendu jew nipposponik ma jkunux jistgħu. Insomma, l-istituzzjoni Ewropej għedin f'salli pittoru għanna fil-krizi finanzjarja u l il-gvernijiet nazjonali kolla maħħom fil-budgets taħħom u jaċċertaw li kolla xikun f'postu għem jew koll ewwel sena ta' dan il-Parlament mandat ġdid għandna kommissjoni ġdida wkoll. Però qegħdin nitkellmu dwar il-kwittanza tal-2008 li kienet taqa' taħt il responsabilta ta' kommissjoni ta' qabel ġifjem ħafna fejt li jiġu indirizzati f'dan ir-rigward. Aħna nixtieq ukoll li jkun hemm approċċ ġdid min-naħa tal-Istati Membri għax fuq kollox trattat tal-Lisbona tajt li l-Istati Membri huma korresponsabbli mill-implementazzjoni tal-Baġit Ewropew fit-term f'dak li xaqsam il-Baġit tal-2008 rapporter jaċċerta li l-Kummissjoni tkun tassew iffukata fuq e, tisjib dak għandu x'jaqsam ma' kontroll budġetarju jaċċerta li l-Istati Membri jkunu jistgħu jagħmlu dan ukoll. Għanna grupp fil-Komitat tal-Kontroll Budgetarju għonek fil-Parlament li studja daw l-affarijiet u għanna konna għedin nħarsu koll l-opinjoni ta' orti tal-Awdituri. Idu naċċertaw li il-rakkomandazzjonijiet tagħhom jiġu segwiti. Għed ikollna u koll l-istati membri warajna jkun tajnuna jekk ikun orti ta' awdituri sib mezzi kif jeleb kif l nerbu diffikultajiet li għanna unnek, il-rapport unnek fil-parlament, un bat il-programma l l-wali u loġika ta' warajom. Pal autorità ta' budgetarja ma' importanti li naraw il-kompeti differenti li jeżistu il-partiti politiċi tal-Unjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea u kollu importanti il-wol tagħhom. E l-appropriazzjoni finanzjarja u l-politika strutturali huma ta' importanza kbira rridu naċċertaw li aħna nkun nistgħu niġġieldu kontra l-problemi għandna bżonn ta' regoli sempliċi rridu naċċertaw ukoll ikolna ikun hemm sanzjonijiet jekk il-flus jintnaf u bot ħażin. Aħna rridu l-istrumenti li e, rridu nixtieq ukoll l-qorti tal-awdituri jgħinna biex niżviluppawha għandna bżonn ta' aktar ta' fondi strutturali U l-fat li nġbu flus l rridu kolna raw li daw l-istrumenti huma tajbin, aħna jdu naċċertaw li kolna il-miri eh, adattati u nimplementaw l-istrumenti ta' nabmot tajjeb dak huwa l-pjan, però ovvjament ma rridux li kolna xi tip ta' ehm, li daw l-inizjattivi jaħdmu kontrina għalhekk għandna mbagħad il-pjan sħobija sħubija wkoll ta' pajjiżi oħra u għanna il-rol tal-direttur ġenerali dak huwa rekwiżit ieħor u importanti li nagħlqu dan id-dibattitu prezenti jridu wkoll rapport mill kummissjoni biex intejbu lil olaf Meta l-attivitajiet esterni għandna rridu naċċertaw li l-Unjoni Ewropea hija maquda meta niġu biex nippruvaw insolvu problemi globali li jkunu effiċjenti fix-xogħol tagħna kemm meta ċirkustanzi jkunu kontrina. Irridu nagħmlu dan flimkien mal kummissjoni biex naraw kif il-flejjes tal-Unjoni Ewropea ma ġestiti f'dan il-qasam. Imma u l-ispirtu li fih irid ikun ġestit ukoll is-servizz estern tal-Unjoni Ewropea din itolbu kummissjoni wkoll biex ir rapport annwali illi ta' ġestjoni minn preżentat mill-Istati Membri kull sena U għanna bżonnu kol ta' miżuri korrettivi, finanzjari korrettivi u l-kwota illi ma tlaħqitx lissa. Irduna ċertan nimxu qoddim, aħna li xuqu li kuna mikwittanza, minn kajja daw l-affarijiet kollha li għandna kif semmejt, grazzi ħafna grazzi. Jgħati Presidenza t-tini kalli missa. Is-Sinjura Ajala Sander. Grazzi President. Iva, għamnek għadin għanna eżerċizzju importanti ħafna likwidazzjoni tal-Fondi Ewropej tal-Iżvilupp 7-8 Il-parti li tikkon rispondi ta' 2009 ta' dan il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp. Dan huwa moment kritiku ħafna li fih qegħdin qegħdin nagħmlu bidliet importanti fuq livell istituzzjonali, mbagħad kellna wkoll katastrofi Eh, globali li jeħtieġu l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea li kienet dejjem iktar importanti li jkun hemm koordinazzjoni, dejjem ikonna ikunu iktar effiċenti, jridu ikunu iktar trasparenti sabiex iċ-ċittadini kollha jkunu jistgħu jibqgħu jagħtu l-appoġġ tagħhom u jżommu viżjoni pożittiva ta' din l-għajnuna. Nisabu wkoll f'mument istituzzjonali fejn il-applikazzjoni ta' Trattat tal Lisbona bil- bil-ħatra kariga ġdida sa' la prezentantoli u ħatrit oħrajn ġodda kif ukoll għandha s-servizz tal- servizz estern tal-Unjoni Ewropea jagħti l-possibilità biex intejbu b'mod sostanzjali l-applikazzjoni effiċenti tal-politika esterna tagħna, ma fl-istess ħin għandna wkoll ħafna mistoqsijiet u dubju hawnhekk għaliex l-effiċenza tagħna li għadin dejjem naħdbu jitfit biex din dil-effiċenza mal kummissjoni u mal-qorti tal-awdituri jaf Eh, riorganizzazzjoni fil-katina ta' responsabiltajiet u bżonn eh, ma jistax ikun hemm li kon ġestjoni frammentata għandna bżonn iktar sigurtà min-naħa tal-Kummissjoni għall appoġġ tagħha u jrid ikollna malar kemm jista' jkun ċarezza u nkunu nafu eżattament kif ħajaffettwa is-sistema l-ġdida għall-għajnuna tal-iżvilupp l-ewwel Dak li għandu ma l eżerċizzju li għadin namlu bħalissa nixtieq newri kemm huwa importanti li ninkorporaw din hija ir-retirazzjoni għal dal-boħra inkorporaw kompletament il-Fond Ewropew tal-Iżvilupp fil-budget biex ikollna l-effiċenza, trasparenza u l-kontroll. U importanti għalhekk il ninsistu il kummissjoni flimkien mal-Parlament għal perspettivi finanzjarji li jmiss inżommu mozzot dan il- din il-kwistjoni. Għanna bżonn iktar ta' koordinazzjoni fix-xogħol ta' bejnietna ma' bżonna għalhekk nifukaw fuq l-10 font ta' l-iżvilupp fuq numru limitat ta' setturi. Però id navvitaw minnaħa li jkun hemm l-effetti ħżieda ta' profilazzjoni ma' noqogħdu attenti mingħajr ma' inneħħu il-kapaċità u l-effiċenza tal- l-organizzazzjoni governamentali fl-istati membri li huwa importanti dan huwa eżerċizzju kompless ħafna u komplikat ħafna ma nittamaw li flimkien ma' kommissjoni naxxina nimxu l-qoddim. Aħna sodisfatti u koll li d-dikjerazzjoni tal-affidabilità kienet pozittiva, ħlif fil-kalkoli tal- dak għandu xieqsam ma' l-ispejs ta' kommissjoni kienemx xi zbalji eh, kbar, però xorta waħda aħna għadna rridu naraw eżattament kif nistgħu intejbu ċertu eh, marġni ta' il-marġni tal-izbali. Anki f'dak li għandu xaqsam mal-pagi. Aħna ħassibna ħafna l fat li darbaħra il arti tal-awdituri ma setax ma kellux aċċess għal dokumenti importanti li għandhom xaqsmu ma' salari u l li għandu xaqsam ukoll ma' organizzazzjoni internazzjonali għandu bżonn garantixxu illi l-informazzjoni u dokumentazzjoni ta' din il-finanzjament konġunt ma tiġix imminata minħabba din il-noqqas ta' trasparenza. Aħna naħsbu koll l-eżekuzzjoni finanzjarja kienet satisfaċenti. Għalaqna s-seba fond Ewropew u trasferejna u koll il-flejes għaddisa wieħed. Issa ħanifsħu l-10 program u nittamaw li l-isforzi tal kommissjoni waslu għal likudazzjoni tal-bqija tal-flejes il-li baqa flejes antiki. Mbagħad hemm xi punti oħra aħna jħassibna wkoll minn kellek hemm tiġa xi diskussjoni fuq għal il-riżorsi tad-disa u l għaxar Fond Ewropew tal il-Presidenta eh, tira jinterrompi. Iridu jkunu oġġetti ta' rapport eh, periodiku tal-Qorti tal-Awdituri. Grazzi, Sinjura Rapporter, sanadu għas-Sinjura Stajs. Grazzi ħafna jina ma konċi naf eżattament x'inhi l-kwittanza ngħid il-verità din hija proċedura parlamentari investigazzjoni pubblika tal-ġestjoni finanzjarja u qegħdin nitkellmu dwar il-Parlament Ewropew s-sena 2008 bħala membri tal-Parlament aħna Ikonna idea aħjar ta' x'qed jisiru anke iċ-ċittadini tagħna kollhom idea aħjar ta' x'qed isir dan il-metodu ta' organizzazzjoni, il-mod kif eh, il-parlament għassam ix-xogħol, il-kollegi tagħna ma titolati jkunu jafu xieġri bil flussan fuq kollox qed nitkellmu fuq ħafna flus 2008 il-parlament kellu budget ta' 1.4 biljon euro għal 2012 jista' jkun da 1.7 biljuni. Dan huwa ħafna flus. Proċedura hija importanti u x-xogħol ta' kumitat budġetarju importanti għaliex dan wassan e, e, jgħinna biex nimxu l-qoddim il-ħidma tiegħu għalhekk huwa importanti li jkunu kritiċi fl-approċċ tagħhom għaliex fil-passat dana wassilna l-istatut tal-membri tal-parlament ma kif tal-għajnuna għalhekk jidonna naċċertaw aħna li jkunu kritiċi fil- mod per eżempju kif inxtraw ċertu bini hawnhekk fi Strasburgu kif inxtraw il propietari tu konna mod kif nistgħu nevalwaw eh, l-impatt ambjentali ta' ħidma tagħna u naqqasnih fil faddan fi żmien tliet snin minħabba l-approċċ kritiku tagħna aħna irnexxielna innaqsu konsum tagħna b'25% tal-enerġija l-elettriku tagħna issawa kompletament favorevoli għall-ambjent. Ħina il-CO2 b'17%, u anke l-iskart tagħna naqqasnih billi uh, introduċejna kunċett ta' riċiklaġġ u tal-kompost. Anki impatt żgħir jaf anke affarijiet żgħar jaf jagħmel ħsara kbira għal dan il-Parlament u ħaġa importanti li fil-25 ta' frar aħna ħatirna fil-, -fil L-amministrazzjoni tagħna direttur tal-ġestjoni ta' kriżi u nixtieq li dil-persuna wkoll tkun tista' tiġi fil-komitati kompetenti sabiex tiddiskuti ir-riski li jeżistu fil-Parlament u kif nistgħu innaqsuhom. Ehm, f'dak indux qed ma tnaqis tal-fondi, aħna rridu trasparenza, aħna rridu illi jkunu miftuħin u rrid sistema ta' checks and balances illi titwaqqaf. U għalhekk jiena qed nitlob li jkun hawn responsabilta biex in-nies nkun jafu x'in il responsabilità tagħhom u jaċċettawha. Għaliex naħseb illi nistaw nagħtu din il-kwittanza ma frodi kbira jew eh, ġbabiks jew xi skandlu. Nina ċert però li nistgħu jerġgħu nkunu aħjar fix-xogħol tagħna Jekk imorru lura, jekk imorru sa qudiem il-Pols fl-2013 nuru illi l-iskandli kollha kbar użar issa eradikajnihom u ma jkollniex din it-tip ta' eh, dawn it-tip ta' rapporti negattivi fl-istampa. Provajt, nixtiqru li konna u kol daqxejn ta' eh, rizorsi għal senior management fil-parlament. Jina diskutajtu kol numru ta' punti naqra ehm, insidjuzi. Kienem jina nishtiq li kolni opinjoni oħra parti dik ta' direttur ġenerali, nishtiq nkun naċċerta li din is-sistema diffiċli kollha tax-xiri pubbliku titjieb irridu nistudjawha tajjeb għax jeżisti fattur ta' riskju għoli hemmhekk. Imbagħad il-Fond Volontarju tal-Pensjoni deficit ta' 120 miljun euro. Ma rridu naċċertaw li ma nużawx il-flus ta' minna taħalla sitta xar dan l-affarijiet. Imbagħad fl-aħħar rapport tiegħi kif inħareġ jiena provajt nikkoopera tajjeb ma' shadows kellna emendi kostruttivi ħafna għalli trasqu u naf Kien hemm madwar 50 emenda mill-EPP biex inħassru biċċ il-kbar mir-rapportier dan nispjega biss bil-fatt li kien hemm ċertu ntħil minnaħa tal-istrutturi parlamentari u kienu qegħdin jindaħlu fix-xogħol tal-membri tal-Parlament. Dinja tassew ħasra, però jiena membru pro-Ewropew, pero membru kritiku u provajt nuża approċ kostruttiv u pozittiv f'dan il rapport ta' kwittanza. Grazzi ħafna. Eh, dziękuję koledze. Grazzi ħafna. Issa suċċanesku jkieġbak. President, Kommissarju, Signori. In ġenerali, naħseb li wieħed jista' jgħid li fl-istituzzjonijiet kollha Ehm, ma min ma li maħdimt fuq li maħdimt fuqhom fil-rapporti tiegħi, speċjalment fuq il-Ordi tal-Awdituri, l-Ordi tal-Ġustizzja, il-Kumitat tar-Reġuni tal-Soċjali u Ekonomika eh, u l-oħrajn f'dawn l-istituzzjonijiet kollha rajna it-titjib għalkemm kem sitwazzjoni mhix waħda perfetta. Il-Konsil huwa l-każ li żjed diffiċli, il-kooperazzjoni mal-Konsil ehm, għad um, ħafna nqasijiet fir rigward tal-kwistjonijiet budġetarji. Jiena ddeċidejt li niddeferi d-deċiżjoni illi nagħti l-kwittanza lis segretarju ġenerali tal-Kunsill dik kienet il-proposta tiegħi ressaqta lill-Kumitat Budġetarju ġiet aċċettata situazzjoni kienet l-istess is-sena l-oħra l-koordinaturi tal-Kumitat Budġetarju taħt il-Presidenza l-taqgħu mal-Presidenza Spanjola u qalu li um, ehm, kienu qed jirrispettaw il-passi meħuda biex itejbu l-Kunsill sa dan it-tant iżda aħna ressaqna ċerti um, mistoqsijiet lill kunsill u il-tweġibiet ma kienux sodisfaċenti għalina. U għalhekk il-koordinaturi tal-gruppi politiċi kollha tawni l-appoċ tagħhom fid-deċiżjoni tiegħi li niddeferi l-kwittanza. ċerti aspetti ta' politiċi um, politika um, diversi politika mhumiex ċari, il-kontijiet mhumiex ċari. Il-fatturi għandhom jiġu ċarati, għandhom jiġu aċċettati u għandna nkunu ċari fir-rigward tal-bażi ta' kif il-kontijiet qed jiġu aċċettati għandna paradossi hawnhekk fil-fatt. Il-Kunsill tagħna diversi eh, tweġibiet li kellhom xaqsmu mal-massena budġetarja ta' qabel u mhux dik kurrenti il-kodiċi tal kort tal-awditurju wkoll ehm, rajna xi regolaritajiet fil-gwart tal-proċedura tal tax-xiri, fil-gwart tagħhom u appellajna lil kunsill biex itejbu dawn il-proċeduri. Għanna naraw li rajna fil-fatt li fil-qorti ħadmu fuq diversi proċeduri iżda hemm backlog, hemm units interna illi infetaħ u rajna wkoll titjib fil rigward tas-sitwazzjoni meta tara situazzjoni ta' sena ta' qabel, ta' sena l-oħra. Membri tal-qorti eh, għadhom uh, ma jridux jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tal-interessi tagħhom stess. Il-mezzi li motija lil qorti jidru li dawna jintefqu b'mod tajjeb, mod ġustiz da għadna mingħajr dokumenti fidejna. Naħseb li l-istruttura tal qorti għandha titjib, pereżempju, nistgħu innaqsu n-numru ta' membri f'din il-qorti. Issa fil gwart tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali um, eh, kien hemm kontroll li sar mill-qorti tal-awdituri jidher li l-kontijiet tagħhom huma um, huma tajbin iżda għatem u issa biex ntejbu jiġveri il-kwissjonijiet finanzjarji għandhom isiru bl-istess mod fl-istituzzjonijiet Ewropej kollha naħseb li huwa sfortunati li għandna ftehim bejn il-Komitat Ekonomiku u Soċjali u l-Komitat tal-Reġuni u ċerti standards ta' tal auditing ġew qed isiru bl-istess mod f'kull kumitat. biex natikom taqsira l-problema li għanna hija l-problema tal-konsil fil-fat, fil-konsil. Għanna nżommu mal-ħin, jgħajt il-President, grazzi għal rapport għandi irċefejt informazzjoni, kontattjani il-kap tal-kabinet, tal-President, tal-orti tal-auditori, ikkontrollajna u kol l-axar dibattiti fil-Parlament Ewropew tal-2008 u l-2009 Il-qorti tal-awdituri ma kienux preżenti waqt id-diskussjoni tagħna wkoll dak iż-żmien u laqas il-Kunsill. Il-qorti tal-awdituri u l-Kunsill ma kienux preżenti waqt id-diskussjoni tagħna. Hemm ukoll dikjarazzjoni mis-Sur Caldeira, il-President tal-Qorti tal-Awdituri, qal li l-pożizzjoni tal-Qorti fi funzjonijiet tekniċi tagħha hija li tkun preżenti fil-kumitat, fil-kumitat tal-kontrolli Budgetarji. Iżda illi ma titħolx fid-dibattiti politiċi fil-plenarja. Sir President Caldera jixtieq ikellimni llum stess biex jispjega il-pożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fil um, um, presidenti jiskuza ruħu l-orti tal-auditori, mux l-orti tal-ġustizja. Fil-diskussjonijiet tagħna aħna kontrollajna jġifiri situazzjoni fl-aħħar sentejn u dana ma kienux preżenti fid-dibattiti tagħna. Dan huwa punta informazzjoni għalikom jekk tixtiequ nistgħu norganizzaw li s-sena d-dieħla biex dawna jkunu preżenti. Dana ġew informati fil-fatt dwar il-laqatana. Iza fl-aħħar sentej ma kienux prezenti. Se jkunu prezenti żgur f'Ottubru f'Novembru. Meta se jippreżentaw il-rapport il tagħhom. Iva, naf għandek punt torni għawnek, Mr. Gerbandi, Grazzi, Sir President. Jiena nista naċċetta li qorti tal auditori mhumiex preżenti hawnhekk iżda dak li għadek kifet dwar eh, il konsil li ma ġewx laqas fi snin li għaddaw, rina li hawnhekk dina hija eh, programm ta' struttura. Um, Mhix ħaġa ta' darba jurina l-attitudni tal-Konsil fir-rigward tal-manager tal, tal tagħhom tal-flejjes Ewropej b'mod għaqli. Naħseb li l-Parlament tagħna għandu jibat messaċċar l kunsill u għana nagħmlu hekk billi niddeferu id-dibattitu tagħna firgwa ta' kwittanza tal-Kunsill m'għandniex nitkellmu dwar dak il-punt illum. Grazzi Sir Ġenaski għal darba ħrajk grazzi, grazzi Sir President. Grazzi tal din informazzjoni kollha dwar l-assenza tal-qorti tal-arditturi iżda nixtieq nisħa ħafna li bħalissa qed ngħixu fl-età ta' wara trattat tal-Lisbona r-rol tagħna tal-Parlament Ewropew ġie mtejjeb u ġie stis ukoll. U bekk ehm, Eh, fis sfond politika għanna nistennew li il-rappresentanti tal-Konsil ikunu hawnhekk kif intqal mill-kollega tiegħi qabli naħseb li dan id-dibattitu huwa wieħed tal-ogħla importanza għal votanti tagħna għal u għal min ħala sittaxxi. Nasab il-Kunsill għandu tort hawnhekk li qed jinjora din sitwazzjoni um, nasab li għanna niddeferu dan id-dibattitu frikward ta' kwittanza għal-Kunsill għandi nisħaq għal oħra l-Kunsill ma kienx kostruttiv fil-kooperazzjoni tagħna meta batna l-koordinaturi tagħna fil-Kumitat Baġitarju naħseb l-assenza tagħhom hawnhekk jurina turina wkoll kif m'għandhomx spiritu ta', kostruttiv hawnhekk. Iva, nifhem il-pożizzjoni tiegħek, il-pożizzjoni tiegħek, Sinjura Hertog, Sur President, kollegi Meta nitkellmu u nivvotaw dwar il-proċedura tal-kwittanza l-Parlament Ewropew se jieħu l-responsabilità sħiħa l-2008. F'dak il-punt nieħdu l-responsabilità minn mill-istituzzjonijiet kollha u nieħduh fuqna. Di mhix formalità, il-mument huwa importanti ħafna, iżda naħseb li ftemna li se nkomplu bid-dibattitu tagħna, se nkomplu U mannix ninsaw li għanna għan um, objettiv mux faċli biex jiena wasal tawnek minn Spanja, għaddejt minn min Madrid, soqt tawnek, allura naf kem kien diffiċli. Allura nasab li għanna nsaqsu dawn l-istituzzjonijiet u l-oħrajn fil ta' kwittanza illi juru l-interess tagħhom u jkunu prezenti għalmenu f'Mejju meta aħna meta nkunu qed nivvotaw, grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Odi jek jogħġbok. Iva Sur President aħna nadrawa li naraw il-Bank tal-Konsil Vojt. Ġifiri, mux l-ewwel darba marġi nkunu ipokritiċi, għal darba ħdispjaċin minn din il-ħaġa dwar id-diskussjoni na favur li nkomplu b'din id-diskussjoni eh, taħt ir serva ta' dak li tajt l-amministrazzjoni tijak, se ma' nix dritt li niblu l-agenda li eh, tiġi taħt l autorita tijak meta tiftaħ is-seduta lura favur li nkomplu bid-diskussjoni fil-waqt li nerġa' ntenni d-diżappunt tiegħi li l-Kunsil mhux qiegħed hawnhekk. Eh, Kollegi. Jiena se nikkuntattja l qorti tal-Awdituri kif ukoll il-Kunsill illum stess. jiena se niddikjara biċċar ċar x'inhuma l-aspettattivi tagħna fir-rigward tal-ġejjeni lil dawn iż-żewġ istituzzjonijiet jiena se ngħid illi nixtiequ li huma jkunu preżenti f'dawn is-sessjonijiet. Se nitkellem jiena stess jiġifieri mal-Prim Ministru Zapatero illi huwa l-President um, illi qed jinbidel ta' palissa rotating presidency bħalissa u eh, niprova nsolvi eh, il-problema għalġejjeni għalmenu. Grazzi segretarju tal-Istat. Ettara, tara aħna konna niddiskutu kemm għandna poteri fidejna, potenzi fidejna wara trattat tal-Lisbona tara fi żmien ta' ftit minuti wasal il-rappreżentant tal konsil Grazzi sur Segretarju tal-Istat tal-Liġejt, il-President f'uffiċċju tal-Kunsill u se nikkontattja l-Qorti tal-awdituri għax naħseb li huwa meħtieġ huwa neċessarju li huma jkunu hawnhekk fid-dibattitu tagħna. Illum stess se nikkontattjahom grazzi ħafna. Mela se nkomplu. Jekk jogħġbok żommu l-kuntatt magħna Għazomu mal-ħin jek joġbok. il signora Veronik Matje, il-rapporter tana. Grazzi, Sur President, Sur Kommissarju, Sur Segretarju tal-Istat, kontenta li qed nara hawnhekk u li ħanitkellem fil prezenza tiegħek. Nirringrazzjak u nsellimlek bejn l sen 2000 u l-2010 qed naraw li kien hemm żieda ta' fil-kontribuzzjonijiet komunitarji fl-aġenziji deċentralizzati. Għaddew minn 95 għal 579 miljon euro fl-2010 fl-2000 kellhom ċertu numru ta' impjegati u llum qed jimpjegaw Illum qed jimpjegaw 4794 l-Aġenzija għal Rikostruzzjoni li eh, fetħet fl-2008 mhix qiegħda meqjusa hawnhekk u diħan nivvutaw fuqha fl-iskrutanza li jmiss. Din hija ħaġa impressjonanti imma matul dan il-perjodu ta' bel 2010 l-Unjoni Ewropea kellha tħabbat wiċċa ta' sfidi l-ewwel net kien hemm żewġ kabir fl-2004 u fl-2007 Kien hemm 12 stat membru ġdid li daħal u kien hemm sfidi oħrajn bħal pereżempju l-impjiegi u t-taħriġ professjonali, l-immigrazzjoni, l-ambjent u anke s-sigurtà tal-ajru affarijiet oħra. F'dan il-kontest l-Aġenziji deċentralizzati li qed jinħolqu biex iwieġbu għal ċertu bżonnijiet speċifiċi jikkontribwixxu direttament minħabba l-arfin espert li huma jiżviluppaw għal progress tal-Unjoni Ewropea biex tkun tista' tindirizza l-isfidi li jkun hemm. L-istess mod l-istati membri għandhom jikkoperaw fuq dan il-kwistjonijiet u l L-aġenziji għandhom ċertu privileġġi f'dawn, għandhom lan li jifavorixxu dawn l-iskambji. Dawn l-aġenziji madwar mifruxa madwar il-territorju tal-Unjoni Ewropea jibwaslu biex l-Unjoni Ewropea tkun qrib iċ-ċittadini. Il-ħidma daqs tal-ħidma li hija mogħtija lilhom u anke żida fid-daqs eh, u l-ammont tal-budget mod il-jom. Iwassal biex dawn l-aġenziji ikunu aktar responsabbli fil-użu tal-budget. Aħna nansaħu u koll il-segwitu ta' dawn l-Aġenziji permezz tal-Qorti tal-Awdituri. Da mux ser jeżonorom mill-ħarsin ta' regoli li hemm bħalissa fuq il-kwitanza tal-2008 fakkar fil-problemi b'xorta ħażina dejjem naraw dejjem jiġru għal ċertu aġenziji. Idju fija fil-proċedura biex ibijaw fissu biex jagħmlu xiri eh, mis-suq fl-azla tal-personal, il-level oli ta' posponiment jew tħassir ta' kreditu u l-attivitajiet ma jkollhomx miri preċiżi. Aħna qed naraw li minkejja l-isforzi tal-Aġenzija ir-regolament finanzjarju u budġetarju tal-komunità għadu ibes biex wieħed japplika f'ċertu aġenziji b'mod partikolari minħabba d-daqs tagħhom. L-aktar ċkejkna u ma dawk eh, l-qed jiltaqgħu mal-aktar problemi biex jimxu mal-proċeduri tal-regolament komunitarju. Hemm il-konklużjoni tal-grupp interistituzzjonali sabiex l-istess problemi ma jiġux irrepetuti kull sena. Madan kollu, dawn id-diffikultajt mhux qed jipperikolaw il-ftehim tal-kwittanza tal-eżerċizzju budġetarju tal-2008. Il-qada hija differenti għal kulleċċ Ewropew tal-Pulizija. Anke jekk rajna titib fis-sepol brabta mal-2007 l-awdit jara li kienem eh, ċertu regolaritajiet sfaċċati għalhekk aħna qed nipproponu li nipposponu l-kwittanza biex nala nixtieq nisħaq fuq li l-isforzi li saru minn xi aġenziji biex jtejbu l-ġestjoni tagħhom. Xi wħud minn jeddhom marru aktar il-bot u stabbilixxew regoli illi ta' min tajdilom prosti tal-jom nishti insemmi per eżempju l-EFSA illi daħlet proċess ta' evalwazzjoni tar riskju l-Aġenzija Ewropea l-Ambjent daħlet sistema ta' kontroll tal ġestjonijiet biex Eh, tara kif qed jimxu l-proġetti tagħhom u anke riżorsi temporani u mbagħad hemm l-Aġenzija Ewropea biex jittejbu l-kondizzjonijiet ta' ħidma din faslet sistema ta' segwitu tal-informazzjoni li toffri biex nagħlaq ovvjament inħeġġeġ l-Aġenziji biex jimxu fuq dawn il-linji. Grazzi. Thank you, madam. Grazzi. Grazzi għal rapport tiegħek u għad diskors tiegħek. Issa se nixti eh, fisem il-Kommissjoni nitlob il-Kommissarju xemetta jkjoġbok biex titkellem. Sir President, Segretarju tal-Istat, Rapporteurs, Membri Onorevoli. Permettu li nirringrazzja il-Komitat tal-Kontroll fuq il-Budget u anki specialment il-Rapporter u il-Rapporter l-oħra Sor Liberaċki ġifiri u anki li um, senatu l-kwittanza s-sena l-2008 nirringrazzja s-Sinjura Jaresende u koll rapport taħħa dwar l-implementazzjoni tal-Fond tal Ewropew għall-Iżvilupp u s-Sinjura Mathieu għall-analizi komprensiva tal-kwissjonijiet tal kwissjonijiet tal l-proċedura tal-kwittanza tal-2008 waslet fit fitmin tagħha. Il-periodu kien wieħed intensiv iżda kien il-bidu wkoll ta' ta' studju u eh, dialogu ġdid ehm, bejn l-istituzzjonijiet kollha l-ksib ta' ta' dikjerazzjoni mill-auditur għal jibqa lan tal-Komissjoni nasab li dan għant wara bitċar fl-isforzi ta' dan l-axħar tagħna. Diġa minna progress fil ta' simplifikazzjonijiet li introduċejna fil-maneġġar u l-sistemi ta' kontroll tal-2007 l-2008 għal program ta' kontroll u l-pjaniet ta' azzjoni diversi biex nuru l-impatt fuq il-rati ta' zbalji bidla se tkun possibbli b'ġenerazzjoni ġdida ta' programmi għal periodu ta' finanzjarju li jmiss dan tiġi imħejji bħalissa dan għandu jkun fih il-kost tal-kontroll u il-kwalità tal-infiq. Iżda mal-kummissarji l-oħra kollegi tiegħi nixtieq um, nitkellem dwar ir-reżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħek tagħkom Nixtieq nara l-accelerazzjoni tal-progress li sar fl-aħħar snin biex intejbu l-manager finanzjarji tal-budget Ewropew li għandu jinkludi l-infurzar ta' responsabilità ta' dawk li liżiet għandhom interess u responsabilità tagħhom. Kooperazzjoni mill-viċin bejn il-Kommissjoni u l-Parlament Ewropew huwa strumentali f'dan ir-rigward. Iżda, Kulħadd jaf illi mhux se jkun biżejjed illi naċċeleraw niżdiedu il-progress um, f'dan il-qasam biex ikonna suċċess għandna bżonn ta' sħubija ġdida ma' mal-stakeholders kollha mhux l-inqas l-involviment attiv tal-Istati membri u l-Qorti tal u wkoll il-Kummissjoni miex se tistenna sakemm l-emendi għal regolament finanzjarju jitlu fis-seħ biex nistiednu l-awtoritajiet tal-Istati membri biex jassumu r-responsabilità tagħhom kif ġew eh, infurzati taħt it-Trattat tal-Lisbona u nantiċipaw il-miżuri biex intejbu l-maniġar finanzjarju Jiena wkoll nikkonsidra li l-Ordi tal-Awdituri għandu rwol kruċali biex juri id-dikjarazzjoni indipendenti fil tal-manager finanzjarju kwalunkwe tibdila se tibdel il-budget il ma differenti. Il-Kummissjoni tixtieq illi l-qorti tal auditori jikkonsidraw distinzjoni bejn dawk l ma fejn il-riskju tal-izbal huwa differenti u jaħsbu dwar il-valur miżju tal-sistemi ta' kontroll eh, introdotti fil-2007 fl ta' tal-2007 nispera u koll illi meta naqblu dwar il-riskju ta' zbal tolerabli l-qorti tikkonsidra dan il-kunċett il-ġdid um, kif ikun xira. Il-Komissjoni se tipprepara u tibat l-Parlament um, ehm, agenda ġdid għall-2010 l-qoddim. Il-Komissjoni se tagħmel ħilita kollha biex tinkludi biex tħeġġeġ l-atturi kollha biex aċċeleraw ir-rati l-oħra biex niżguraw li 20% tal-budget jista' jingħata klasifika um, ehm, ta' ċettazzjoni sal-2015. Lan ewlieni huwa t-tip tal-manager tal finanzjarju u niproteġu l-interessi finanzjarji dan se jkun fil-qalba fil tal-aġenda l-ġdida li senatikom senatilkom il-xar il ġdid. L-opinjoni tiegħek fil-kwittanza tal-2008 eh, se tittieħed in konsiderazzjoni jiena qed nistenna li naħdem magħkom mod kostruttiv. Grazzi. Grazzi, Komissarju. Grazzi tal-li eh, prezentajt il-pozizjoni tal-Komissjoni Ewropea. Issa sen nisimaw mir-rappresentanti tal-komitati eh, parlamentari. Michael Gelej, kħeġbok lilek il-kelma. Grazzi. Is-sena finanzjarja l-2008 il-Komitat tal-Affarijiet Barranin kellhom responsabilità għall-ispiża ta' 5 biljun euro f'dik is-sena aħna ħadna nota ta' nuqqas ta' finanzi għal kategorija erba sa' ġurnata tal-lum ukoll ħadna nota ta' di u ħadna wkoll nota tal-għajnuna għall affarijiet barranin naħseb li dawn huma effettivi sa' ċertu punt biss u importanti li għandna neħdu in konsiderazzjoni l-opinjoni annwali tal-Qorti tal-awdituri dawna jisaw jiġu komparati sa'ċertu punt biss għax il-biċċa kbira tal dan il-programmi huma multi plurianwali. U importanti li ninnotaw li orti tal-awdituri ma jitkellimx dwar, ma jitkellimx dwar il-frodi, jitkellmu biss dwar implementazzjoni jizjed bil-ħeffa ta' flejes li nistaw nonfquhom fil-qasam tal-affarijiet barranin u hija ħasra illi ma nist nistawx naħdmu minħabba nuqqas ta' ċarezza dina qed titħassal il-politika kollha tagħna il-orti tal-auditori ħadet nota ta' dakollu anki l-komitati u nasab li hemm koordinazzjoni aħjar bejnietna fil-gwar tal-politika anki fil-gwar tal-qafas um, ġudizzjarja timxil qoddim frigwar ta' Turkija nitkellmu dwar aħjar appropriazzjonijiet permezz tal strument tal-2007 ta' pre-sħubija ta' qabel sħubija u importanti li konna iżjed informazzjoni fir rigward tal-reċipjenti min jieħu l-flejes u tal-politika li għandhom ikunu iżjed flessibli biex niddefendu l-interessi esterni tagħna aħna nsejħu l-Kummissjoni biex ittejjeb il-maniġar finanzjarju fil-kuntest tal-qafas finanzjarju ġdid speċjalment fir rigward tal-servizzazzjoni Ewropea Jiena jiena eh, fisem il-komitat tiegħi nixtieq nirrakkomanda li l-kwittanza l-2008 grazzi. President, Komissarju, Eżis, kollegi, kellna odwa interessanti Kont se nagħmel xi diskors eh, twil imma mhix ħanamel dan id-diskors għax ma nistgħux qisna nkomplu għadejn bħal kieku ma ġara xejn illum. Hawnhekk irdu nittrattaw fat, illi l-kwittanza għandax taqsam mal-kommissjoni, l-kommissjoni il-rappresentant qiegħed hawnhekk għall-istituzzjoni l-oħra tal-Kunsill kwistjoni tal-kwittanza ma ġiet solvuta skont it-trattat u dik hija problema. Mawx in-nies li suppost qegħdin hawnhekk. L-istituzzjonijiet l-oħra donnhom laqas jidru li jħossu li Eh, għandhom bżonn li jkunu hawnhekk li fis-servizz tal-servizz estern li qasantu budget issa. Rriti ikollna skambju kif suppost fuq din il-ħaġa kif kellna sena l-oħra mal-Presidenza Svediża. Nitkellmu hawnhekk fuq dritt parlamentari fundamentali u d-dokument li għandna dimna fuq il-servizz ta' azzjoni esterna ifisser illi t-tmi ħajkun hemm fim tal-influenza tagħna, aw rridu naraw kif l-influenza tagħna tibda tot. Jiena naħseb ikollha nirringrazzaw il-President għal mod kif qabeż drittijiet tagħna dalodu jekk aħna drittijiet tagħna ma naħduhomx bis-serjetà għal xejn ikollok id-drittijiet u l-istess japplika għal kwittanzi. Irġu naħsbu fuq dawn l-affarijiet ma nistgħux inkomplu meċin kif imxejna din is-sena. Nixtieq nieħu l-opportunità biex għal darbora nindirizza lill kunsill il kunsill huwa istituzzjoni skont it-Trattat ta' Lisbona u anke l-President tal-Kunsill. Dawn huma affarijiet li rridu nintegrawhom fil-budget fil-liġi budġetarja li ikollna liġi budġetarja illi torbot ma' dawn il-responsabiltajt ħaġa li namlu għab urġenza. Grazzi ħafna lis-Sinjura Gressle, is-Sinjura Hawka l-minuta. Grazzi ħafna. Sur President, kollegi, hemm punt li nixtieq nitratta Hemm huwa skandlu dan qed nitkellem fuq iċ-ċentru għall prevenzjoni u l-monitoraġġ tal-Mart fi Stokħolma. F'Mejju Mejju tal-2005 law hemm nies kwalifikati li qed jaħdmu hemmhekk imma qed jaħdmu f'ambjent ostili. Il-Gvern Svediż sal din il-ġurnata għadu ma qabilx fuq il-kwartieri ġenerali ta' din l-Aġenzija. Imma eh, rridu din l-Aġenzija u l-istati membri kollha rridu l-Aġenzija. Imma l-istaf li qed hemmhekk m'għandhomx eh, n-numri meħtieġa tal-personal. U dawn huma numri li huma meħtieġa biex ikun hemm identifikazzjoni meta jkun hemm kuntatti mal-klijenti. U hemm ukoll servizzi eh, li mhux qed jingħataw lil dan iċ-ċentru, bħal pereżempju s-servizz tad-dawl. Dak nixqasam mal-konjugi ta' dawn il-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk huwa diffiċli għalihom biex ikunu jkollhom ħajja indipendenti, qed ikun ħajja diffiċli għalihom, nista' neqpa' sejra b'dawn l-affarijiet. Drittijiet fundamentali qed jiġu mċaħda lil dawk li jaħdmu f'dan iċ-ċentru fl-Iżvezja. Dan ifisser għallur, da wassal għal sitwazzjoni fejn eh, din il-kwistjoni u dim il-Kumitat tal-Petizzjonijiet hija sitwazzjoni li bdejna nindirizzawa u ma tistax tiqpa sejra hekk. Grazzi s sur Vanden Kamp għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President. fil- Kumitat ta' suq intern fil-budget, fuq il-budget ma tantx għandna wisq xi ngħidu. Il-mod kif iddiskutejna il rapport xi ħafna dal fuq dak li ġara. Rajna li ma kienx hemm biżejjed finanzjament f'ċertu qosma din is-sena qed nittrattaw, imma ċert li din ħaġa ħad tiġi korreġuta fl-2009 din is-sena wkoll. Xorta nixtieq nisaq mal-Kummissarju illi l-budget tal solvit għandu jiġi użat kif suppost jekk ħajkun hemm budget dan li jitnefaq b'mod responsabbli. Bħalissa m'hemmx biżejjed informazzjoni li qed tingħata fuq dan. Forsi nista' nagħmel kommenti fuq direttiva tas servizzi li ddaħlet f'Diċembru 2009. Para riżultat ta' dan, hemm bżonn li jkollna informazzjoni fuqha fl-Unjoni Ewropea. Punt ieħor l-ispezzjonijiet ta' dwana mill-Istati membri. Li mhix ħaġa li bżonn niddiskutu hawnhekk hija ħaġa minna din, imma l-Istati membri mhux qed jispezzjonaw biżejjed prodotti importanti u nixtieq nagħmel seħħa lill-Kummissjoni biex tara flimkien mal istati membri kif tista' ssir din il-ħaġa li jkun hemm ispezzjoni kif suppost tal-importazzjonijiet biex nagħlaq sur President kif qalu ta' kollegi u anke l-Kummissarju nifsu qal din il-ħaġa. Ir-regoli tal-budget ċertu waqsma huma komplikati ħafna. Dan ifisser ovvjament illi il-mekkaniżmi tal-ispezzjoni huma daqstanti komplikati. Allura nixtieq nagħmel seħ biex ikun hemm simplifikazzjoni u titjib fl kollha. Grazzi. Grazzi ħafna lis-Sur Van de Kamp, il-kelima li miss is-Sinjura Ajala Sender. Grazzi President, nitolbok biex l-ewwel parti titratta bħala point of order. Għaliex jiena xtaqt nitolbok insaqsik jekk qabel dan l-luqta dan id-dibattitu nkunu xi nafu jekk il-Parlament fil-fatt eh, stedinx lil l tal-Awdituri u anke l kunsil għal dan id-dibattitu nixtieq li jkollna dokumentazzjoni wkoll idu nkunu nafu anki s-sena l-oħra kienaw il- il-presidenza taħt il-presidenza jekk jak kienxaw il-kunsil prezenti meta kien hemm id-diskussjoni ta' dan il-kwittanza. Mela, jina nixtieq ngħid li kemm aħna sodisfatti bl-indiċi li reġistrat il-Kummissjoni f'dak għandu x'jaqsam mal-pagi tal-networks trans-Ewropej, kważi 100% fil-ambiti illi eh, studjat i. Kien hemm finanzjament adekwat ukoll min-naħa tal- eh, tal-Istati Membri waħna dan il-Parlament dejjem il-fajna numru eh, finanzjament qawwi għan networks U anke fl-2010 issa wasal iż-żmien biex naraw u nevalwaw jekk daw l-infiq kienux fil-fatt Eh, adattati u tajbin. Imbagħad aħna pjuttost imħasbin ukoll li kien hemm ċertu dewmien fil-ħras tal-personal, però il-Kummissjoni għaltilna li dawn ħajġu aġġornati. Imbagħad għandna l-indiċi baxxa tal-pagamenti fil-li ħajmorru għas-sikurezza ta' trasport, xorta dubaċċa anki fil-parlament illi il-parlament appoġġa fuq Marco Polo u għandna wkoll id baxxi tal fil-rigward tal-passiġġieri. Imbagħad għandna wkoll il-pagi il-ħlasijiet baxxi fil-kendu x'jaqsa ma' Galileo u għandna nuqqas ta' eh, finanzi allokati għat-turizmu. Nittama li dana nindirizzawhom. Ajja la sidda. Grazzi ħafna l sinjura Ayala Sender. Is-sur Rodi, punt fuq dan. Jedna rrid noqgħod naqra lura biex nitkellem imma niskuża ruħal dan il-punt torni. L-ewwel net nixtieq insellem lill-Kunsill u ningrazzjak għall preżenza tiegħek, Sur Ministru, imma drawaj li wara l komissjoni titkellem sur President, drawaj li ġi propost lill-Kunsill li jitkellmu il-Kunsill ma tkellimx qabel id-diskussjoni diskussjoni politiku, anke jekk jitkellem fl-aħħar, naħseb ikun interessanti li nagħtuhom l-opportunità li jitkellmu b'mod partikolari eh, fuq il-proposta tar-rapporter illi qed eh, tipproponi li jkun hemm posponiment tal-kwittanza tal-Kunsill. Intervenzjoni Ħana raw naqbux mal-Kunsill biex naraw jekk hemm xi bżonn li jitkellmu huma. Issa s-Sur Xurjan. Grazzi ħafna, Sur President. Kwittanza ovvjament hija ħaqat legali. Fissem il-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali rrid ngħid m'hemm ebda raġuni għalfejn aħna hawnhekk għandna nżommu milli tingħata l-kwittanza. Ma nafu li tkun hemm evalwazzjoni politika tas-sitwazzjoni qed nippruvaw niċċaraw jekk aħna lħaqniex il-miri li aħna stabbilixxejna għalina nfusna fl-2008 u l-flus li nfaqna f'dan il-qasam ħadna valura li jom qed nevalwaw il-politika ta' koezjoni tagħna rridu ngħidu illi ħafna fajt li mhux qed nifhmhom fuq din il-politika nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi mhux kull zbal bil forsi ifisser li xi ħadd qed xidrabi xi drabi ikun hemm punti ta' kritika illi forsi nagħtuhom ħafna attenzjoni jew naġbuhom aktar mill suppost. Ovvjament hemm kritika mill-qorti tal-awdituru minn oħrajn, imma din il-kritika jdu nqedwa f'kuntest, idun niftakru illi m'għandniex indikaturi uniformi, m'għandniex metodoloġija tajba, naħseb għandna bżonn metodoloġija uniformi sabiex inkejlu il-prestazzjoni, il-kapacità ta' assorbiment, dawn huma affarijiet importanti dawn il-fatturi huma fatturi li għandna bżonnhom jekk aħna rridu mmexxu sew il-politika tagħna ta' koeżjoni għal ġejjin għal-2008 naraw li fil-nefqa 32% ta' ħabiz ħarġet miċ-ċiklu ta' pija tal-finanzjament intafaq fl-2006 qabel din is-sena. Allura huwa diffiċli biex nevalwaw sal-liema punti ċiklu ġdid irnexxa b'mod partikolari għas-sena 2008 F'xi stati membri laqas biss il-ħakna tnejn il-livell ta' 32% kien hemm ukoll ċertu dewmien nasa kulħadd irid jerfa' responsabilità dan id-dewmien il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill għandna eh, proposti mill-2008 law ħarġu biżibilju proposti biex nippruvaw nissimplifikaw l-affarijiet. Provajna nisimplifikaw l affart minna naħa tagħna, però xi għall-istati membri. Ħafna mill-affarijiet qegħdin f'idejhom u jridu jagħmlu progress fuq dawn l-aspetti. Grazzi ħafna s sur Lopez Aguilar. Kollegi Lopez Aguilar ist nicht anwesend, dann Frau Min Milli jidher mhux qiegħed hawnhekk allura s-Sinjura Bawra żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq infakkar il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha qbil fuq it-ħaddim taħħa hemm l-artiklu 8 f'dan l-artiklu jitkellem fuq opportunitajiet indaqsan nisa u l-irġiel. Dan huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea meta jkun hemm azzjonijiet Ewropej dun żommu qudiem għajnina dan il-prinċipju ta' gwaljanza l anke meta aħna qegħdin ħarsu l-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni Ewropea meta nitkellmu fuq il-proċedura tal-kwittanza hemmhekk ukoll iridu nuru li l-ugwaljanza fil-fatt qed isseħħ. U hemm xi prerekwiżiti biex dan isir irridu niżguraw illi aħna jkollna data eh, ta' statistika fidejna li turi kif qed jintefqu l flus din tkun fidejna u xorta ħażin qed naraw il-fatt li minkejja l-isforzi kollha li għamilna s'issa xorta ħażina għad dejta mhix fidejna, dejta li tippermettilna sabiex inkunu nistgħu niflu bir-reqqa il-mod ta' kif il-budget intefa' qed nirreferi għal ta' osma bħal pereżempju osma fejn hemm problemi f'dak li xaqsam ma' diskriminazzjoni fejn aħna minna sieħa biex ikun hemm azzjoni kontra diskriminazzjoni. Il-Fond Ewropew, eh, il-Fond Soċjali Ewropew eżempju ta' din il-ħaġa. Komment li nixtieq nagħmel jekk tippermetuli u fuq l-istitut fuq l-opportunitajt indaqs u kemm ehm, waqalura t-waqif tiegħu kellu suppost jibda jaħdem fil 2008 ma b'xorta ħażina qed nista' noħli jibda jaħdem uffiċjalment f'Ġunju ta' din is-sena. Ġifieri kien hemm dewmi mhux ħażin. Kien hemm aktar problemi indikati li jinkludu wkoll problemi budġetarji hemm ta' programmi multianwali li għaddejjin bħalissa reviżjoni ta' nofs eh, il mandati er-, hija pjanata l-2010 kif nafu nixtieq allura l intlob il-Kummissjoni biex taħdem fuq sistema ta' monitoraġġ u ta' supervizjoni li tippermettilna nħarsu lejn eh, l-elementi individwali tal budget u naraw li l-prinċipju ta' gwaljanza jiġi mħares għal dawn il-punti kollha biex naraw li l-allokazzjonijiet tal-budget jiġu użati kif suppost, ħalli ma jkunx hemm zbilanċi li mhumiex ġusti fis-sistema tagħna. Uh, Grazzi ħafna. Is-Sur Mitchell, żewġ minuti, grazie ħafna Sur President. Mill-lat ta' żvilupp l-importanza tal-kwittanza tal-budget illi niżguraw da kollha li ħallsu taxxi madwar l-Ewropa li flushom qed jintefqu b'mod effettiv fid-dinja li qed tiżviluppa kif dak li l effettività tal-għajnuna u biex nilħu wkoll il-mira ta' 0.7% fil-kontributi tagħna rridu naraw li l-għajnuna tintuża b'mod effettiv. Ġifieri mhux naraw li kuna hemm iktar għajnuna imma għajnuna aħjar irridu naraw kif dal-flejes jintużaw biex noħorġu b'soluzzjonijiet lokali biex ngħinu li jkun hemm sida minn nies tal-lokal ta' dawn l-iżviluppi, mod partikolari l-promozzjoni li individwi, familji u komunitajiet ikunu sidin tal-art ħafna nisa eh, imutu kull sena waqt it-twelid il-tibi, l-AIDS, il-malarja. il tibi l aids il malarja il l aids il malarja tassat ħafna ħajiet madwar id-dinja. Hemm ħafna nies litterati madwar id-dinja għalhekk aħna nal-mira li nofqu 20% eh, tan-nefqa bażika fl-edukazzjoni u fuq is-saħħa. U jiena nixtieq inkun naf jekk dawn il-miri l-ħaqnihom. Xkun meta nżur id-dinja li qiegħda tiżviluppa jiena dejjem nitlaqat mill-fatt illi jkun hemm nies illi huma intelligenti, daqs nies f'kwalunkwe pajjiż ieħor rridu investu fl-edukazzjoni biex naraw huma jkunu intraprendenti, għalhekk huwa importanti li niżguraw li bis-sistema ta' awdjotjar li nilħu fuq il-miri li nqablu bejn il kummissjoni u l-Kunsill ukoll. Irrid nixtieq ngħid lill-Kamra fil-ftit sekondi li baqali illi fil-fema tiegħi wieħed mill-modi ta' kif eh, noħorġu n-nies mill-faqar li għandhom u billi ninvestu biex nis ikunu sidin tal-art. Nista' nagħti eżempju f'pajjiżi fit-18 u 19 seklu. Jekk intom taraw l-Irlanda kif inhi maqsuma dan kien minħabba li kien hemm nies individwali li nataw bula żar ta' li e e. U importanti illi nemnu fin-nies illi għandhom il-ħila li jibnu l-attività tagħhom u nofru l għajnuna biex jagħmlu dan. Grazzi dawn huma l-kellima kollha fissem il-kumitati. Issa ħanaddu għal-kellima fissem il-gruppi. L-ewwel net is-sur itala tliet minuti. Grazzi ħafna. U l-ewwel net jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kunsill tal-li naqat magħna hawnhekk ovvjament huma eh, għandhom ir-responsabilità taċ użu jisir mill-flejes, allura importanti li aħna nikkoperaw fl-imkien, ġifiri kuntent li qed narhom hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja lis sur Stas mod partikolari għal kooperazzjoni tajba li wara. L-idea bażika kienet illi il-Parlament irriti kum miftuħ biżejjed u trasparenti biżejjed hekk nkunu nistgħu nxejnu l-iskandli. Nqogħdu attenti bl-użu żbaljat tal-fondi. U importanti li nilqgħu kontra dal-affarijiet li jiġru. Dak mhumiex il-flus tal-Parlament, dak huma l-flus tal-ċittadini ta' min ħalla 16 rridu nkunu aktar miftuħa bil-mod ta' kif nindirizzaw dawn l-aspetti u nieħdu r-responsabilità ħarja tagħna. Hemm prinċipju tajba fir-rapport Grupp tiegħi jħoss li hemm bżonn li jkollna rapport li kun iqsar hemm xi affarijiet nistgħu nħalluhom barra u għandna nifukaw fuq l-affarijiet essenzjali u prattiċi jekk aħna ħanamlu biċċa xogħol tajba hawnhekk. Nifukaw fuq ix-xogħol reali tagħna li huwa x-xogħol leġislattiv bħal pereżempju il-politika tal artu tal tal-bini pereżempju hemmhekk hemm ħafna lok ta' titjib u rridu naraw fir-rapport fejn huma l-problemi imbagħad ikun hemm diskussjoni fuqhom. Jider li din id-diskussjoni qed tasal naqra snin tard u f'dawn l-oqsma hemm bżonn li jkollna tweġibiet. Fl-aħħar net il-Parlament irnexxielu li jikseb statut għal membri tiegħu għal assistenti tiegħu dan huwa pass ma dan kollu fitriq li għandhem ħafna affarijiet oħra li jridu jitbidlu. Pal per eżempju, il-problemi biex wieħed jiġi Strasburgu jinsu post għandi interlura lejn Brussell minn Strasburgu. Bil-fors ma daw ġisiru skont l-istatut. Ħarsu bizzejt lejn l-ispejjeż kif ser ikun hemm ir-rimbors. Imbagħad meta nasal Eh, f'pajjiżi eh, fil-belt tiegħi ta' Turku fil-Finlandja ħadd li jimsaħ biex nasal hemmhekk. Huwa diffiċli li wieħed eh, jaqdir idmiru hawnhekk. Jiena nixtieq li pereżempju immu lura Brussel flok ma mulura f'pajjiżi għax sa xi ħandu hemmhekk nista' nagħmel naqra xogħol ukoll. Grazzi. Fil dank kollegi. Grazie tassew. Issa Sur Herzog għal 3 minuti. Grazie tassew, President, membri onorevoli tal-Parlament, nixtieq nibda b'kentejn ta' grazzi Sur Stars, il-Orti tal-Awdituri Ewropea, intom għamiltu xogħol eċċellenti u jipermettina biex għanna nħarsu bir-reqqa lejn is-sena tal-2008 u kif intefa intefqu l-flus. Nixtieq ukoll nirringrazzja lil kollegi tiegħi tal-Parlament għax huma resqu mozzjoni tal-Parlament mozzjonijiet biex jitejbu dan ir-rapport. Rigward il-fatti aħna nistgħu nidu li wara kollox naqblu mod ġenerali hemm differenzi tal-opinjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma kif aħna nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni Aħna ser nkunu din nivvutaw il-ħruġ tal-budget u aħna t-nelettu, aħna membri eletti tal-parlament u għalek għanna nerfaw responsabilità legali għal sena tal-2008 u l-mod kif il-budget ġi użat. Aħna t-namlu dan fissem il-ċittadini Ewropej il-Parlament irċiva monta flus, issa dan il-flus. Inti u sew skont ir-regoli, skont l-anijiet tal-politika li aħna fassanna u dimna. Dan l-istadju aħna għandna kriżi finanzjarja li qiegħda taffettwa l ċittadini kollha tagħna, u għalhekk ridu nqogħdu attenti f'termini ta' mod kif aħna nonfqu il-flus ta' minħala 16 għandna aspettattivi u l-aspettattivi tagħna għandhom ikun aktar għoljien meta nqisu aħna jew inkemm meta nqablu ruħna ma' oħrajn għaliex dinja termini ta' kredibilità. Naħseb ukoll importanti nfakru li il-kontrolli aħna namlu mhux biżejjed fih innifsu. Irridu niggarantixxu li l-flus intefaq b'mod intelligenti u f'konformità mar-regoli, irridu niggarantixxu dan bir-reqqa. Dan biss jkun possibbli jekk aħna jkollna sistema ta' ta' auditorija interna u aħna pala soċjalisti nemnu li din l-aktar element importanti ġifri għalek aħna nxenixet l-attenzjoni fuq dan l-aspet partikolari. Rigward il-kontrolli u l-verifika interna, rigward l-istituzzjoni differenti, dawn rridu nsaħħuhom prevenzjoni aħjar milli immorru għal-kura. Allura jrid ikollna kontroll għaqli u korrett Speċjalment meta niġu għal rigward tal indipendenza ta' amministrazzjoni, rridu nkunu aktar fattibli, nuru l-fatti numru rridu nkunu nżommu mal-livelli ta' kontabilità, però regoli fihom fushom ma jgarantixxux kontrolli interni neċessari u għal sena tal-2009 disaħna nafu li jri saru titjibit, titjib, u meta t-nitkelmu dwar il-kontroll intern u sistemi ta' kontroll intern, kija xini l-formulazzjoni din qatt ma tkun perfetta meta l-idejn tal-bniedem imdaħlin fija. Aħna nixtiequ nappoġġaw l dawk il-proposti kollha li jippermettulna biex infaslu għanijiet li jistgħu jintlaħqu però nixtiequ ninjuraw affarijiet li jistgħu jagħmlu affarijiet iktar komplessi inqas inqas ċari rigward l-opinjoni tagħna, għalhekk aħna għandna proposti li ħarġu jew għandhom xi jasmu ma' gruppi politiċi u mardux innaqsu l-indipendenza. Anzi, irridu nsaħħuha il-Parlament għandu jkun indipendenti, għandna responsabilità finanzjarja u dawn iż-żewġ elementi marbutin flimkien. Il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi f'din il-Kamra żamew daw il-prinċipi f'moħħhom ta' zaqamlu dan il-grupp, issa rigward il-grupp politiċi jekk huma jridu jtejbu x-xogħol tagħhom, jekk jġobkom għamlu hekk anzi min jedkom. Dawn il-kummenti għalhekk nixtieqkom taċċettaw dan ir-rapport u anki tagħtu discharge lill parlament Ewropew. Grazzi tassew, issa l-kellim l-kellim li miswa Sur Gerbrandi għal erba' minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jina jkolli najt lina na supporter eh, tal-band Genesis u din il-dan il-band mużikali kienu jisnu kellom kellhom zdif kellhom kanzunetta li jisimam Dance on the Volcano. U aħna bħalissa nismaw ħafna fuq il-vulkani u l-irmiet. Mhux qed ngħidilkom biex iwinħeġġixkom biex morru l-Iżlanda u toqgħodu tisnu madwar il-vulkan, però meta niftakru daqsxejn dibattitu li kellna dal fuq anki e, e, e, discharge tal-budget tal-2008, hawnhekk kellna l-qorti tal-awdituri fejn għal darbohra ma setax tirfirma l-kontabilità u nista' nara b'mod ċar bejn dan u l-fatt li qed jisfen fuq il-vulkan. Il-vulkan mhux dejjem mimli bil-lava u bl-ermit imma nieqes mill-fiduċja għaliex hemm ħafna pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea bejn l-euro, bejn stati membri differenti u għalhekk dan il-vulkan daqt ħajżbroffa. Issa ħna ma nixtiequx li dan il-vulkan tagħna jisbroffa għaliex kien hemm nuqqas ta' fiduċja fiċ-ċittadini fost iċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa għalhekk x'nistgħu nagħmlu biex dawn iċ-ċittadini ma jiżbruffaw x'irridu aktar trasparenza fl-istituzzjonijiet kollha, il-Kunsill, l-Istati membri u fil-fatt il-Kunsill qiegħed magħna wara kollu għax din ħaġa tajba. Il-Kunsill huwa konxju li ħafna minn nuqqas ta' regolazzjonijiet iseħħu u għalhekk nitlob l-istati membri biex Jamlu il-sena l-wali fi tagħhom aktar trasparenti, ġifri juruhom dawn. Ma nafx għalfejn il-Kunsill kompli jirrifjuta li jagħmel dan, jew l-Istati Membri kompli jirrifjutaw li jagħmlu dan, ma nafx x'qed jahbu għaliex dawn eh, qed jużaw ma dan kollu l-flus tagħhom bl-istess mod kif qed jużaw il-flus tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk għandna rapport pjuttost kritiku fuq il-disċar tal-2008, u għalhekk forsi wasal iż-żmien biex issa niftħu twiqi u nħallu ziffa d-dejja, ziffa ġdida biex bekk nuru li ċittadini Ewropej li iva aħna ta' bilħan nistgħu nużaw il-flus tagħhom mod responsabbli wara kollox dan u lan. Ir-relazzjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament fl-aħħar mill-aħħar 40 sena ilu fil-fatt kien hemm ftehim li kien neċessarju biex żewġ istituzzjonijiet ikunu jistgħu jaħdmu fil-paċi ma qdux jindaħlu fl-affarijiet ta' xulxin, però dan ġara 40 sen ilu għalhekk iridu ngħidu b'sinċerità li dan m'għadux jaħdem. Dan għaliex aħna issa qegħdin nibdew niġġieldu ma' xulxin, però jien naħseb dak li huwa l-aktar importanti u li l-Parlament u l-Kunsill issa saru aktar maturi, istituzzjoni aktar maturi u għalhekk waslu fil-maturità tagħhom u jridu jikkontrollaw il-xulxin mod adult u b'mod għaqli. Għalhekk nixtieq nara li l konsil jekk il konsil jistax jirreaġixxi għal dan anki proċedi fil-ġejjini u jagħmel supervizjoni tal-kontabilità mingħajr ma jkun hemm ftejn partikolari, ġifri jkun hemm trasparenza, ftejn reċiproku b'dan il-mod il-Parlament u l konsil jkunu jistgħu jisnu zifna flimkien bl-armonija kollha. U bla biża li ma jkunx hemm xi terremot u nitilfu l-art li hemm taħtna, grazzi. Grazzi tassew sur Gerbrandi, issa sur Starts għal żewġ minuti u nofs. Grazzi tassew sur President, eżis Kommissarju, Kunsil, eżis Membri, net nitkellem fissam il-grupp u mux rigward il u dan il-budget discharge dwar il-budget. L-ewwel net qed nitkellem dwar il-discharge tal-Kummissjoni, din hija mistoqsija għall-Kummissarju anki għall-Kunsill. Min dun rajna li 80% tal-flus jintefqu fl-istat immembri, aħna pala Parlament Ewropew għal numru ammont ta' snin konna din tinsaqsu jekk dan kien kien xem dekjerazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali din id-daħlet f'numru ta' paragrafi fir-rapporti issa wara kollox għandna trattat ġdid għanna paragrafu ġid fit-trattat 317 u din tamila ta' possibli għal kummissjoni biex toħloq proposta li tobbliga li l-istati membri biex joħorġu dikjerazzjonijiet nazzjonali u għalhekk nixtieq li intom tilqaw din il-kwistjoni u anki tajduli jekk intom lesti li tagħmlu dan. Numru ta' stati membri qed jagħmlu hekk, pero qed jagħmluha b'modi differenti, għalhekk jien naħseb li din hija xi ħaġa li għandha tkun unifikata u ssir obbligatorju. Il-Kunsill forsi jgħid li hemm diffikultajiet biex nagħmlu dan għax hemm certi membri li huma federali bħal pereżempju l-Belġju, il-Belġju u hemm il-Wallonja u Flanders, u mbagħad hemm il-Ministru Federali mill-Belġju jista' jiġi hawnhekk u jeħroġ dikjerazzjoni nazzjonali. Però f'dak il-każ m'għandniex problema għaliex hu jrid jitkellem mal-Ministri Reġjonali tiegħu mir-reġjuni u jibatu ġelhom jibatu id-dikjerazzjoni reġjonali tagħhom b'dak il-mod u ikun jista' jiġi fil-Parlament u jagħmel dikjerazzjoni u jgħid l-Wallonja u Brussel qed jagħmlu l-affarijiet tajb, però Flanders forsi mhux daqshekk jew inkella bil-kontra. Issa t-tieni punt li xi nitkellem fuq u li mir-reżoluzzjoni tas Sur Lebraski <laughs> u jitkellem fuq il-rapport speċjali mill-qorti tal-awdituri dwar għajnuna tal-preda zjoni minnaħa tat turkija u jinaħseb il-lingwaċ hemmhekk ma tantx huwa siwi. F'ċertu paragrafi huwa fil-fatt jagħmel referenza għal negozjat ta' qabel isħubija. Ma nafx hekk hemm xilwok għal dak. Jien naħseb hemmhekk fil-fatt għamilt uh, numru ta' emendi biex ċertu paragrafi jitneħħew nixtieq li tingħata attenzjoni hawnhekk Naħseb nittamel qed eh, tismani eh, rappresentant tal-Kunsil u jekk joġbok wieġibni l-mistoqsija tal-Kokobu u anki tal-rapporter. U jekk joġbok ġibinna tweġiba qabel eh, ġunju dwar il-paragrafi 25-26 Tista' tgħidilna wkoll jekk tixħatatina tweġiba adegwata għaliex għalina importanti ħafna li xir-relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-Kunsill nixtieqhom jimxu sewu jitfit. Grazzi tas-sew Sur Stas. Issa is-Sinjura is-Sur Ashworth għal żewġ minuti. Qed nitkellem fi semmi partit konservativ Ingliż li għal darboħra ser jivvota kontra id-discharge tal-budget. Din hija pożizzjoni li aħna mod konsistenti żammejna u ser inkomplu nagħmlu hekk sakemm aħna naraw aktar urġenza applikata għal kisba ta' sqarrija pożittiva ta' garanzija minnaħa ta' l awdit tal-awdituri. Jiena madana kollu nixtieq li naraf il-progress li sar biex intejbu il-livelli ta' amministrazzjoni speċjalment minn din l-aħħar kummissjoni. l qorti tal-awdituri b'mod partikolari rat progress li sar fil-qasam tal-agrikoltura, riċerka, enerġija, trasport u anke edukazzjoni. U għalhekk nixtieq nirrakomanda l-Kummissjoni u nirfraħilha tax-xogħol siw li għamlet. Madana kollu, ħafna iktar xogħol għad irid isir il-qorti tal-awdituri għal darboħra kommentaw u kritikaw dwar id-dujufijiet tal-kontroll fuq numri ta' irregolaritajiet u anki il-flus li għanda suppostinata l-Unjoni Ewropea. Jider ukoll ċar li fil-waqt li responsabilta fl-aħħar mill-aħħar tintefa' fiħdan il-Kummissjoni Ewropea u ma l-Istati membri u il-Kunsill mod partikolari il-Kunsill li għandu jkun aktar Attend bl-applikazzjoni tal-finanzjament Ewropew u juri aktar urġenza fl-isforzi tagħhom biex jiksbu eh, stqarrija pożittiva ta' garanzija. Aħna qegħdin naħdmu sur President taħt it-Trattat tal Lisbona u bħala membri tal-Parlament Ewropew, aħna irridu najdu xetnu jiġri li minna ħalla taxxa u rridu najdu li ċittadini li l-budget huwa ta' valur u rridu nassikuraw ukoll iċ-ċittadini li hemm integrità fil-proċedura ta' kontabilità fl-Unjoni Ewropea. Sakemm il-qorti tal-awditura jħossu li jistgħu jagħtu dan l-istqarrija ta' garanzija pożittiva, aħna u l-partit tiegħek nkomplu nivvutaw kontra id-discharge tal-budget. Nirringrazzjakom. Grazie tasse, Sir Ashworth, il-kellem li jmiss għal ħames minuti huwa għassun, Sur Sondegard. Grazzi tassew, Sur President. Mela, id-diskussjoni li aħna bħalissa qed ikollna hawnhekk fil-Parlament huwa hija bażata fuq l-influenza tal-Parlament Ewropew u jekk aħna tassew nistgħux inkomplu Nilqaw il-fatt ukoll li l-budget tal-2008 il-flus intfqux sew Issa din kważi fi xar ta' meju għanna responsabilità li nuru li ċittadini li aħna responsabli biex niddeċidu fuq dan. Il-parti tiegħi huwa pjuttost kritiku rigward kif l-Unjoni Ewropea amministrat il-flus ta' min ħalla 16 fil-2008. Ovvjament ħafna affarijiet jistgħu jitjiebu u jekk aħna nħarsu lura li 2007 kien hemm titjib fuq l-2007, pero xorta waħda tem oqsma fejn ix-xogħol ma kienx aċċettabbli. Mela jenħarsi li discharge tal-Kommissjoni. Meta niġu għal fondi strutturali, il-qorti tal-awdituri kienet tal-fema li 11% biss tar-riżorsi kienu allokati f'konformità mar regoli Kien hemm oqsma li ġew applikati, però kien hemm ukoll frodi. Jiġifieri li biljuni ta' euro fil-dan il-qasam biss laqas biss ġew allokati kif oriġinarjament kien ippjanat. Bla dubju aħna nisimgħu l-iskużi kollha li l-Kummissjoni tista' tressa u ngħidu li eh, l-istati membri huma responsabbli biex jagħmlu l-kontrolli tagħhom u l-Kummissjoni mhix responsabbli għalli diġà eh, pubblikat ir-regoli tagħha b'mod trasparenti. Però aħna rridu nintraċċaw l-iżbalji li saru lejn l-oriġini, rridu verament inkunu nafu jekk dan hux partit politiku jew inkella sports club jew inkella istituzzjonijiet serji Ewropej ammont sinifikattiv tal-fondi ma kienux allokati ta' ma' regoli. Issa jekk dan kien il-każ għal klab privat jew inkella partit politiku, dan ma jkunx ma jkunx aċċettabbli. Il-fondi strutturali edin hemm sabiex iġibu bidla ta' sew u id-discharge u l-proċess ta' discharge edha hemm biex tivverifika li dan kollox sar skont il-konformità ma' regoli. Issa, f'April, il-Parlament diġa irrifjuta id-discharge għal-2007 minħabba dawn l-iżbalji u n-nuqqasijiet li saru. U jideru koll il-Kunsil ma laqax l-impen li jirweġa mod adegwat għal mistoqsijiet li aħna kellna dak iż-żmien. Għalhekk issa wasal iż-żmien li nuru rida tajba u nassikuraw li d-discharges isiru konformita mal-proċedura li kunem. Lekka aħna nistaw naraw li minn dan ir-rapport li l man ma nbidlux, nista' eżempju ċar dwar dan. Il-Konsil qed jitrasferixxi fondi miljuni ta' euro minn kont għal kont u dawn jorbtu ma' spejjeż ta' vjaġġar. U dan bl-ebda raġuni evidenti. Fondi enormi għall spejjeż tal-vjaġġar. Min qed juża dawn il-finanzi, dawn il-fondi qegħdin jiġu użati b'mod informali, forsi l-Kunsill kun jista' jtina tweġiba. Però sissa il-Kunsill irrifjuta li jagħtina tweġiba miftuħa u trasparenti u din hija ħaġa inaċċettabbli. Għalhekk aħna tal-fema li id-discharge għandha tkun irrifjutata għal konsil Rridu nistennew sakemm il-Kunsill ikun f'pożizzjoni li jwieġeb il-mistoqsijiet tagħna b'mod miftuħ u b'mod trasparenti. Il-kritika tagħna tal-Kummissjoni u l-Kunsill huma pjuttost ċari u ħafna kollegi mill-gruppi politiċi jaqblu magħna. Jider ċar ukoll li Jekk aħna ser nikkritikaw il dawn l-istituzzjonijiet iridu nikkritikaw ukoll l-istituzzjoni tagħna eh, il-fondi kif huma amministrati dan il-Parlament. U din hija xi ħaġa li aħna jiddispjaċina naraw li ir-rapport fuq il-Parlament huwa kemm xejn inqas kritiku. Hemm ħafna paragrafi li tneħħew minn dan ir-rapport u għandhom jerġgħu jiġġibu lura. U għalhekk nittama li f'Mejju dawn l-elementi ta' kritika jingħataw aktar saħħa u aħna nkunu kritiċi tal-istituzzjoni tagħna kemm aħna kritiċi tal-istituzzjoni l-oħra. Il-kollegi tiegħi mill-Kumitat Baġitarju ħadu l-impenn biex jiksbu aktar trasparenza fil-amministrazzjoni tal-fondi. Grazzi, Sur Sondergaard, issa Sinjura Anderson u għandna minnu ta' Grazzi tassew, mela, id-discharge waħda mill-aktar atti importanti li aħna responsabli għalija. Aħna, mod effettiv, intlabna biex naraw kif il il-flus ta' ta' ħala 16 jintefqu u aħna bażajna d-deċiżjoni tagħna fuq rapport ta' l-Qorti tal auditurja Ewropea. Il-rapport tal auditurja l-2008 jivverifika x'ġara minn 10% l-bqija tal-flus l allokati mod differenti Is-sitwazzjoni kienet l-istess għal dawn l-aħħar 15-il sena u dan il-Parlament dejjem ta' id-discharge għabbażi ta' li jisir titjib fuq il-mod kif jintefqu il-flus Ewropej. Pero jiddispjaċini kolli najt li dak li jishtiqu jkunu jafu minni ħala 16 jiridu jaraw jekk il-flus marrux fidejn in-nies it-tajba għal skop adattat u l-ammont adegwat. Matul is-snin l-unika progress li nkiseb minnaħa tal-Kummissjoni, il-Parlament u l-Kunsil kien it-trasferiment ta' responsabilità l-Istati membri. Fil-wat li huwa minnu li l-programmi huma implementati fi Stati membri l-istituzzjonijiet li li edin jiġu fdati bijom il-flus ta' minni l it-taxxa u għalek u jadin l-istituzzjoni li toħroġ il-flus u jadin l-istituzzjoni li għalek għanda tkun qed taqdi l-kontrolli neċessari qabel tagħmel dan. Il-Kummissjoni il-Parlament palissa din jiddiskutu kol dwar eh, riskju adegwat ta' zbalji. Għalfejn għandna naċċettaw li jkun hemm żbalji minħabba il-regolitajiet meta l-komplessità tal-Unjoni Ewropea i li i ta' daqs ta' bank medju Id-discharge ġiet posposta minn Mejju għal Novembru għaliex il-Parlament għal li ma kienx sodisfad l-amministrazzjoni tal-flus, għalkemm il-qorti ma kritikax l-amministrazzjoni tal-finanzi tal-Parlament, ma dana kollu l-Parlament għad deċiżjoni li tagħmel id-discharge tal konsil Palissa kollox qed jiġi immirat li l-Kunsill u posponiment qed jerġa' prospost. Aħna ser jidu r-responsabilità tagħna jew qed niqogħdu nlabbu bil-ġlida tal-politika. Id-discharge hija logħba interistituzzjonali hekk kif intqal fil-passat. Minħala 16 jistgħu joqogħdu jittolleraw din il-logħba Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq flushom wara kollox, eżis kollegi na nitlob lilkom il-kon biex teżerċitaw l-responsabilità tagħkom bir-reqa u baqal. U nitolbu li discharge lill konsil il-Parlament u l-Kummissjoni u l-Fond ta' Żvilupp Ewropew anke l-Qorti ta' Ardituri li ma jippubblikawx il-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji. Sakemm daw l-istituzzjonijiet jagħtu prova ta' amministrazzjoni finanzjarja, ovvjament minn hemm ma nistgħux nimxu. Vielen Dank, Frau Kollegin Andreasen. Grazie ħafna, Signora Andreasen, point of order issa. Missur Czernecki. Grazzi. Um, kwestjoni Lopez Garrido, nara l-isem Lopez Garrido fuq il-board. Għal-gazza talla se jitkellem fissam il-konsil imma u se jagħmel referenza għal dak li għatien dwar il-budget tal konsil u noqqas tal-budget eżekuzzjonali Pero, u ma semanix nitkellem, għax wasal tard fil-fat. Suppost kellek titkellem fuq point of order, jgħid il-President. Chciałem powiedzieć bardzo krótko, panie przewodniczący. Fil-qosor ħafna, sur president. Jina xtaqt najt illi il-ministru għandu jismu dak li għat, jienu jina xtaqt nirrepeti dak li għat. Sie haben ja mir recht schon gesagt, dass der Herr Kollege, der Herr López Garrido auf der, auf der Ivan, dak raġun, il-sur Lopez Garrido jgħat u l-lista ta' kellima, ħat isimaw jitkellem għandu dritt jitkellem. Kif għandek inti sur Hauser. Għadse ħafna? Naħseb fuq punt wieħed il-Kumitat tal-Baġit jaqbel b'mod unanimu li rridu nsibu soluzzjonijiet għas-sistema tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea u din ir-raġuni għanna 11 riżoluzzjoni li xtaqt proponi illi jgħinuna nfadlu 500 miljon euro mingħajr ma naqsu l-kwalità tas servizzi tal-aġenziji. Edda xi soluzzjoni ma dawn. l wennet Irid ikonna bażi leġislattiva adekwata li ma tipprovdix ma jipprovdix ta' l-Lisbona. U għanna nifqu nwaqfu ktar aġenziji minna valutazzjoni li għdawn iġibux valur mizjut jew le. Id-leluq ta' seba' aġenziji u eh, twaqif ta' oħrajn kull aġenzija għanda tkun taħt il-responsabilità diretta ta' kommissarju wieħed l-Unjoni Ewropea fil-ġejjini, speċjalment dak għal kwistjonijiet amministrattivi. Inħames soluzzjoni tnaqqis tal-membri tal-bord rridu niżguraw illi ma jkunx hemm iktar minn 20 membru. Għandna bżonn kriterji standardizzati għal katalogar, ħaġa meħtieġa. Irridu niżguraw illi l-aġenziji jissegwu dan b'mod vinkolanti. Aktar minn hekk, man il ħaddim ma mdibx ikun uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għandu jkun hemm smieħ tal-Parlament Ewropew u ġala darba il-Parlament Ewropew jagħti il-konsens tiegħu il-membri tal-aġenziji eh, jibdew jaħdmu għandu jkun hemm ukoll sim fil-xogħlijiet il kummissjoni u l-Aġenzija u dan taħt l-auspiċu tal-qorti tal auditur La xar soluzzjoni kull aġenzija għandha jkollha database fejn jiddaħlu tiddaħħal informazzjoni finanzjarja. Sabiex nitrattaw statistika b'mod faċli. Eħdax il-soluzzjoni prinċipu ta' sussidjarjetà għandu jiġi rispettat. Dan sissa ma sarx biżejjed eh, rispettat biżejjed mill-Konsil Onorevoli de Kessler u the Geyser għamżon tiħdu nota ta' dawn is-soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Sur Enhauser issa Sur Lopez Garrido fisem il-Presidenza Spanjola tal konsil Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President. Nħosni mm, onorat li qiegħed hawnhekk għalkemm jiena ma ġejtx mistieden formalment. Ma mistiden formalment minn parlament Ewropew li nipparteċipa f'dan id-dibattitu. Minkejja dan il-fatt meta sirt naf li hemm talba mill-Parlament Ewropew u talba minn ċertu onorevoli membri għal-prezentati għaj, jena ġejt immedjatament u bi pjaċir u koll sabiex nipparteċipa f'dan id-dibattitu. Jena nemmen illi l-eżekuzzjoni tal-budget tal-Kunsill dwar is-sena 2008 kienet tirrappreżenta eżekuzzjoni tajba u dan joħroġ ċar mir-rapport annwali il-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri. Kenna xi kwistjonijiet is-Sur Sondegard kellem dwar it-trasparenza u noqas ta' trasparenza jew livell mhux adekwat ta' trasparenza. U xtaqt inkun ċar dwar dan is-suġġett. Il-Konsil jemmen illi kien trasparenti għal kollox meta ġi għall eżekuzzjoni tal-budget u għal daqstant. Implementa b'mod ġust il-kriterji u it-talbiet dwar regolamentazzjoni finanzjarja. Lilin minn dan, kif il koll tafu, il-Konsil jippubblika fuq is-sit elettroniku tiegħu rapport dwar l-maniġjar finanzjarju tas-sena preċedenti. U jiena xtaqt nixbilkom l-attenzjoni għal fatt il-lum il-Konsil huwa l-unika istituzzjoni illi ippubblikat rapport rapport preliminari dwar il-sena l 2009 u dan jinsab disponibli anka għal pubbliku. Bistess mod, xiftit jimilu, propju fil-15 ta' marzu biex nkunu aktar preċiżi, il-President tal-Koreper u s-Segretarju Ġenerali tal-Kunsil il-taqaw ma' delegazzjoni mill-Komitat tal-Kontroll tal-Budget, kellhom laqa. U din il-laqa l-informazzjoni mitluba eh, ġiet ippreżentata u dan skont il-mistoqsijiet illi tqajmu mill-Komitat tal-budget fih dan il-Parlament u dan dwar l-implementazzjoni tal-budget tal-Kunsill għas-sena 2008. Is-Sur Gerbrandi kienet jistaqsi dwar il-ħtieġa għal żviluppi ulterjuri sabiex nimxu lejn kontroll budgetarju reċiproku sabiex immorru li l-in il-tejm li għanna. Il-Parlament dan il-ftejim jixtieq jirrivedih u l-Konsil lest ukoll jikkontempla din il-proposta u forsi nagħmlu wkoll dibattitu dwar il-ftejim il-ġdid. Jiet, naqblu li rridu nibbażaw l-affarijiet fuq reċiproċità bejn iż-żewġ istituzzjonijiet. Il-Kunsill huwa les li diskuti din is-sitwazzjoni u jekk ikun hemm bżonn jadotta ftehim ġdid illi wassal għal titjib fis situazzjoni preżenti. Dan u li jixtieq eh, jgħid il konsil dwar id-dibattitu illi eh, għandna dal-ħodu. Jena kont grat lejn minn stedinni b'mod orali u però ma rċevejċ stedina formali sabiex nattendi għal din is-sessjoni. Grazzi. Fin ministro. Grazie ħafna, sur ministru. Nirringrazzjak. Illi rispondejt għaxew għatana li tkunaw u xtaqt najt illi stednit formali ma domx jenħarġu. U fil-kas pal tijak, inti t reprezenta l-konsil, Jekk il-Konsilli kun hawn ovvjament jikkontribwixxi għas-suċċess tal-Presidenza. Issa, għal-kelima l-oħrajn nibdew bis bl-onorevoli Odi. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, Kommissarju Xemeta, Sur Ministru. Grazie tal-edinaw l-ewel net, xtaqt. Nirringrazzja l-kollega Liberatski għat nitkellem fisem il-grupp tal-PPE fuq il-discharge tal-Kommissjoni grazzi u koll il-Shadow Rapporters tal-gruppi politiċi u anka l-orti tal-auditori, il-sur Kalata illi għamel eh, bitċa xogħol tajba ħafna sabiex jispjeganna dawn il-proċeduri komplessi dwar il-discharge eh, tal-Kommissjoni Ewropea Sur xemeta xtaqt nir-ingrazzjak għal kontinuazzjoni ta' xol illi għamilt maħna, ħdimna b'mod pozittif ħafna, u dwar l-accounts annuali l-orti tal-ordituri ħarġet dikjarazzjoni illi tajt illi din hija proċedura pozittiva u forsi il-konservattivi jivvotaw għalmenu favur dawn l-accounts annuali. U ta' dan xtaqt nirringrazzja eh, l-onorevoli membri wkoll nir nirrepeti tħassib tiegħi dwar il-problema tal-50 biljun euro illi s-semmew diġa 40 biljun għal pensjonijiet u eh, il-bqija l-fatturi l-oħrajn uħut jgħidu illi id-dikirazzjoni tal-orti tal-awdituri hija negattiva. Madana kollu, jien jidirli illi skont artiklu 287 ta' trattat, id-dikjerazzjoni tal-qorti tal-awdituri hija fil-fat pozittiva dwar l-opinjonijiet illi prezentaw kellhom ħames paragrafi fl sqarija tagħhom, imma ma nafux eżattament x'jgħidu tal-paragrafi ma nafux ukoll jekk il- Ix-xogħlijiet li għandhom taħtom taħt it-trattat sarux kif suppost. Issa rridu naqdu dawn il-proċeduri l-kol flimkien. L-isqarija illi tresqet għalet il-partit konċanti koll għandhom jipparteċipaw fil-auditing Ninsabu f'April 2010, nitkellmu fuq l-2008, għalla daqstant għanna nirrispettaw l-iskadenzi. Għanna li xieqol l-ordi tal-rizultajt xaħġa u kol dwar il-konsil, għalix mutanx tkellmu dwar il-discharge tal-konsil. Il-Kommissjoni u l-Konsil flimkien ma l-Parlamenti Nazzjonali kollha li huma responsabbli għal kontroll għandhom jirrevedu il-proċedura ta' discharge għaliex dawn huma proċeduri tekniċi ħafna u namlu nagħmlu l-affarijiet aktar sempliċi mill-jum għallum. Grazzi. Grazzi ħafna. Sorodi, il-kellima li hija Signora Vajler għal żewġ minuti. Eżis kollegi. Sur President, rappresentant tal-Kommissjoni u rappresentant tal-Konsil, kol sena nitkellmu dwar titjib fl-eżekuzzjoni tal-budgets Ewropej. Kull istituzzjoni tidher illi qed tikkontrolla l-ispiża b'mod iktar effiċenti, iktar trasparenti għal ċittadini. Hemm sinjali hemm sinjali li qed jiċċaqal u l-affarijiet fil-Kunsill għaliex għandna rappreżentanta u ma nagħlumhom dan mhux biżejjed Inta qed tajtu li għandkom trasparenza sħiħa fil kunsil ma ma tantx naqblu aħna tazbu li rispondejtu l-mistoqsijiet tagħna kollha, ma dan ma miltuħx. U din id-diskrepanza turi li l-affarijiet Juli l memx kooperazzjoni sħiħa bil istituzzjonijiet tkellimt dwar il-ftajim tal-1970, dwar il-revizjoni ta' dan il-ftajim li nikkoreġuħ ta' jibwis eħen naqblu Imma għanna aspettattivi, aspettattivi li mumiex ġodda, ġa tkellimna dwarhom diversi drabi, u issa tamlu ta' birroħkom isom di ħaġa ġdida. Il-grupp tal-Soċjaldemokratiċi jappoġġa il-rapport Czarnecki jaqbel ma tħassib ta' gruppi oħra mus-senatu disċarġa l konsilla din is-sena Sorprendajt ruħi per proposta Senjor Andrea Sena li jina naħseb li l istati membri huma responsabli tal-eżekuzzjoni 20% fil-fatt. Imma dan ma jassolviċ il-Konsil. Il-Konsil jaħdem mill-qrib ma l istati membri. Il-kritika tana hija ġustifikata. Irridu nevolvu fl-istrumenti li nużaw kull senna jkonna din il-blue cards jew il-red card fejn ma natux discharge, irdu nużaw aktar. Għanna nħarsu lejn il-konsegwenzi ta' xieġri jekk il-konsil ma jkoprax xmana rridu nizviluppaw din l-idea. Rridu xaħġa ktar mir-red card, forse rridu ktar tibdil istituzzjonali. Grazie ħafna, Signora Vajler. Senjuri, kontet niverifika regoli tal-proċedura. Ma tistawx kantaw fil-plenarja jek ma titolbu xi konferenza ta' president, imma staqt nirringrazza lil eh, kollegi. Is-sur ċeżir Makis jekk jogħġbu. Grazie ħafna tal-li fraħt li felu snini. Waħda mill-iktar obbligi importanti għad-imħaza mid-discharge l-Unjoni Ewropea hija s-sovranità. X'għamel il-Konsil bil-flus ta' minnaħalla xit-taxxa u essenzjali jekk il-proġett Ewropew għandu jiġi ċetat mill-ċittadini x'tat nirringrazzja rapporters kollha l-xogħolhom imma nista' nara fir-rapporti illi hemm ċertu dubi kollimkien fejn l-Unjoni Ewropea tuża flusa ir-regoli ġeneralment qed jiġu osservati. Madanakollu hemm problemi għandhom xaqsu ma l-efficienza, don ħarsu l kwistjoni tal-efficienza tal-flejs tal-Unjoni Ewropea, anka fid-dawl tal-Aġenda 2020. Nintenġu għal-politika ta' koezjoni, hawnhekk jidher li hawn 11 fil-mija marġni ta' żball. U dan huwa importanti ħafna rridu nizguraw illi dak li jitħallas b'mod mhux korrett eh, jeġen kiseb lura. Ġiet aċċettata emenda tal-għaldi waħna rridu nizguraw illi niksbu l-flus lura jekk dawn ikunu ntefqu ħażin. Meta niġu għal discharge tal-budget tal-Kommissjon naffrit ma se jkunu faċli ma tqis li trattat tal-Lisbona daħal fis seħħ tard. Rridu nagħtu attenzjoni sabiex naraw għandu xikun hemm hemm xanzi trasparenza iktar jew inqas trasparenza. U nittama l-Komissjoni ma tikkomplikax l-affarijiet. Rridu wkoll inħarsu lejn kwistjonijiet għandhom x'jaqsmu mal-NGOs u anka il-Gentlemen's Agreements bej l-2008 u l-2009 l-Unjoni Ewropea ta' iktar minn 300 miljun euro lill-NGOs U fost dawn NGOs għanna organizzazzjonijiet bħal eh, German World eh, German eh, Hunger Organization un batem pero organizzazzjonijiet li u jkissru proġett Ewropew li jattakkaw il-Bank Centrali Ewropew. Għanna bżon reġistru ta' NGO sabiex nisseparaw tajbin meħżina għalix ħafna flus imorru għal dawn l-NGOs. Jina xtaqni l-ingrazzja li Sur Lopez Gerido, grazzi li qiegħed hawnhekk u naħseb illi dan huwa element storiku li wara 40 sena fej qed nitfgħu dubbi fuq il gentlemens Agreements dan huwa pass inqoddim wara kollox il-Parlament sar iktar importanti wara Lisbona u dan huwa pass meħtieġ irdu niżguraw il kun hemm trasparenza kemm hawn anke fil-Kunsill, grazzi. Grazzi ħafna il-Sur Fox sar minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Għal darba oħra dan il-Parlament qed tiġi ppreżentat backcounts li mhumiex tajbin biżejjed u qed jitolbuna sabiex nagħmlu discharge huma accounts li l-qorti l-awdituri ma tawx eh, opinjoni pozittiva dwarhom, accounts li għadhom juru nuqqasijiet għal dak nixtaqsam legalità u regolarità l-qorti tal-awdituri qalet għal darbohra li dawn accounts u ma mimlijin irregolaritajiet imma aħna jistennewna illi nittimbrawhom u ngħidu iva naċċettawhom. Nieħu gost li Sinura Mazzija il-proponiet posponiment tal-discharge tal-Police College account aħna nilqaw dir rakkomandazzjoni għaliex xogħla għandha bżonn aktar ħin sabiex tikkonkludi l-investigazzjoni tagħna tagħha. Rajna li hemm allegazzjonijiet dwar frodi f'dan il-kulleġġ inkluż użu ta' minħal 16 mill-istaff sabiex jixtru amara għall-użu personali. Nista' ngħid lill parlament l konservattivi Ingliżi mhux se jaċċettaw dawn l-irregolaritajiet. Aħna mhux se nagħtu discharge sakemm il-qorti tal-awdituri ma tagħtix opinjoni pożittiva. Il-fiduċa fil-politiċi tinsab f'livell prekarju u uh, eh, mannix nuru li napprovaw il-ħela. Kol darba li kunem discharge ta' accounts li mumiex tajbin bizzet nkunu edin inkoraġi xoktar frodi. Kol darba nivvotaw għal discharge u kunet nibatu sinjal l-Konsil u l-Kommissjoni u l-Kostituenti tagħna illi din il-kwistjoni ma nitrattaw bis-serita li xirqila. Il-partit tiegħi ħajkunet ħares b'attenzjoni li kif il-Laburisti Liberal Demokratiċi jiddeċidu li jivvotaw fuq il-kwistjoni u ma ma jistawx jajdu fil Unit li jridu jġibu bidla fil-politika u jinnatfu u jirriformaw il-politika mbagħad sena wara sena hawnhekk jivvutaw sabiex jaċċettaw dawn l-accounts. Kull minnu għaserju dwar riforma fis sistema u protezzjoni ta' minnaħalli 16 għandu jivvota kontra discharge. Grazzi. Fin danke kollegi Fox. Grazzi ħafna l-kollega Fox, issa jmiss il-kollega Sur Belder. Grazzi ħafna, Sur President, fid-dawl tal-perċentwal li ħafna tal-iżbalji li saru jiena pjuttost xettiku fuq il-fatt li aħna għandna nagħtu kwittanza. Jiena naħseb li rridu nissimplifikaw ir-regoli ħafna iktar, speċjalment dwar dak li għandu xi qasam l-istruttura. Erba kumitati ta' pariri għamlu proposta u l-Kummissjoni għadha qasbis għamlet reazzjoni għal dan. Evalwazzjoni esterna tal-Parlament hija importanti ħafna. Jekk din tkun tmur id fit ma livell u standards tajbin, naħseb din tkun xi ħaġa tajba, però aħna għandna ħafna bżonn ta' appoġġ amministrattiv. Hemm bżonn li jkollna mandat iktar wies aħna rridu mhux biss innaqsu l-pis amministrattiv, iżda anke l-ispejjeż li huma involuti fir-rispett tar-regoli. Il-mandant m'għandux biss ikun marbut ma' leġiżlazzjoni antika, iżda anke leġiżlazzjoni ġdida aħna rridu nħarsu liha daqsxejn ta' kritika irridu wkoll naraw illi naġevolaw il-kumpaniji sabiex huma jkun jistgħu komplu għaddejjin b'xogħolhom. Grazzi lis sur Belder sanna s-njura Holmeyer. Grazzi ħafna, Aziz eh, President, Aziz kollegi, l ewwel nett jiena nixtieq nitkellem fuq il-problemi li għandhom x'jaqsmu mal-għajnuna l-iżvilupp u għacċar, ħareċ ċar mill-qorti tal-awdituri illi din hija problema. Jiena nixtieq nirringrazzja il daw kollha li kooperaw f'dan ix-xogħol, din hija problema li aħna s-soltu nħabtu wiċċna maħna f'dak li għandu x'jaqsam il-budget. Dan il-budget ħoloq ħafna suspett ta' korruzzjoni f'ċertu pajjiżi. U uh, dan parzialment jista' jgħid lil ċertu gruppi f'dawn il-pajjiżi li qegħdin jippruvaw jagħmlu jagħmlu l-poplu. Naħseb hemm bżonn li aħna niffukaw fuq dawk l-oqsma partikolari li għandhom bżonn lajnuna tagħna. Hemm verament nuqqas ta' koordinazzjoni u nuqqas ta' għajnuna speċifika għal dawn il-pajjiżi li għandhom bżonn lajnuna tagħna m'hemmx lanqas għanijiet marufa għal din lajnuna li għandha tingħata dawn il-punti kollha jridu jkunu identifikati ħalli dawn il-proġetti jistgħu jkunu verament effettivi speċjalment għal dawn il-pajjiżi fejn hemm ħafna nies fil-bżonn. Il-fond ta' żvilupp irid ikun integrat fil-budget in ġenerali. Anka meta qed nitkellmu fuq il-proġetti li huma maħsuba lajnuna fit-Turkija, jiena kont pjuttost sorpriża li smajt illi waqqafna lajnuna għall-iżvilupp għal ħafna pajjiżi, però għat-Turkija jider li aħna ma nistawx naċċettaw ċertu affarijiet. Jiena naħseb li l-ewwel nett aħna nistabilixxu l-istrateġija it-timetable, kif ukoll l-orjentazzjoni tal-proġett. U mbagħad l-indikaturi li aħna rridu nużaw sabiex nkejlu il-progress u sabiex nikkontrollaw ukoll x'qed jiġri eżattament. Bekk nittamaw li erba' proġetti jistgħu jkollhom suċċess u bekk aħna nkunu nistgħu nimplementaw fis-sieħ dawn il-proġetti. Almenu parti mir-riżorsi għandna nżommuhom għalina l-issa qabel sakemm aħna ma niżguraw li dawn il-kondizzjonijiet ikunu implementati min-naħa tagħhom ħalli nippruvaw insolvu l-iktar problemi essenzjali. Pajjiżi bħal Bulgarija, Rumanija u pajjiżi oħrajn benefikaw minn dan it-tip ta' proġettura aħna ma nistgħux eh, nitrattaw il-pajjiżi b'mod inġust. Aħna għandna bżonn ta' politika ċara bi struttura ta' finanzjament kemm jista' jkun ċara strutturata u dan huwa il-budget line li aħna rridu nimxu fuqu. Aħna ma nistawx inħallsu għal spejjeż intermedjarji li huma meħtieġa mingħajr trasparenza, kollox irid ikun u jimxi bi trasparenza assoluta. Punt ieħor, sur President, huwa li din il-proċedura għandha tkun simplifikata kemm jista' jkun u nagħmluha inqas komplessa din Zgur tista' tevitanna ħafna problemi jekk konna struttura aktar simplifikata, sempliċi. Grazzi ħafna l-sura Myers għanna s-sur Gajer. Grazzi ħafna sur President Aziz eh, Komissarju, President tal-Konsil, jena verament kontent illi jintom il-koll dina wek prezenti vera qed gost li l-Kunsillet jara fl-importanza ta' dan id-dibattitu. Aħna nafu, sinjuri, eżis kollegi, illi jekk pereżempju jkun hemm persuna jedda tamel tagħmel ħażin, per pereżempju t-tifla edha jekk it-tabib pereżempju jgħid lill persuna inti għadek issawa tliet tfal tiegħek u dan il-persuna jgħid le, dan awtomatikament ifisser din il-persuna kienet xi darba tissawa it-tfal. Dan huwa rapport kritiku ħafna u jiena fil-fema tiegħi naħseb illi qed inkomplu għaddejjin bil-loġika ta' din il-mistoqsija diffiċli ħafna hemm bżonn li nkunu preċiżi hawnhekk u jiena nixtieq illi nitkellem kontra xi kliem li ntuża f'dan ir-rapport. Naturalment jien ma nixtieqx li l-istati membri nitfgħu iktar pressjoni fuqhom, però meta jiena qed ngħid li ma nistax naqbel ma' ċertu kliem infassal f'dan ir-rapport, ħanejdilkom għalfejn għan naħseb li ċertu proposti mhumiex ħajjnuna, ġifieri pereżempju li l-proposta l kumitat tal-budget tista' tkun jisu budget ta' awdituri, tista' tkun anzi kumitat skużawni ta' awdituri. Din hija proposta li eh, ma tirrappreżentax il-verità kollha. Jekk pereżempju tħarsu lejn l-emenda 26, din l-emenda tisqeda tipproponi sistema ta' kontroll fost il-membri ta' din il-Kamra. Jina naħseb illi ma nistawx aħna eh, ngħidu li din ħaġa ma teżistix minħabba li fil-grupp pereżempju tas soċjalisti din il-ħaġa ilha teżisti. Aħna bżonn nintejbu l-affarijiet li aħna għandna diġà u eh, din il-verità parzjali li nistgħu nsibu f'dan ir-rapport jiena ma toġobnix. U jien ngħidu Għanna rridu u koll naraw xnija situazzjoni fir realtà Ringrazzjak. Grazzi ħafna l-Sur Gajer Sanna, l-Sur Schmidt ta' żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, anka jekk għatanna ħafna u ħafna problem xorta waħda tintejbu s-situazzjoni tal-kontroll tal-budgets Ewropej u nistgħu naraw m-rizultati diġà. Nafu li hemm ħafna iktar fajt li jistgħu jsiru, però m'għandniex naħlu laqqas sent wieħed. Issa dwar il-fond tal-iżvilupp aħna nafu li aħna l-ikbar kontributur ta' flejjez għall-għajnuna. Din ħaġa pożittiva li ngħinu lil dawk li huma l-iktar fqar madwar id-dinja, però hemm bżonn li dawn il-flejjes jintużaw bl-aħjar mod. Dawn il-flejjes m'għandhomx imorru fil-bwiet ta' mexxejja korrotti. Aħna Eh, ma nix namlu laqqas forzi illi mumiex orientati ma jħarsux li l-ġejjini. Aħna nafu li fil-parlament għanna responsabilità kbira ħafna u xi kumitati wkoll resqu xi emendi illi kienu pjuttost pożittivi. Aħna hemm bżonn li nappellaw lil dawk il-pajjiżi li qed nappoġġaw bħalissa aħna sabiex huma jimplementaw drittijiet tal-bniedem, jirrispettaw dawn id-drittijiet bħal ħelsien tal-mezzi tal-espressjoni tal-mezzi tax-xandir natu każ u dan mhuwiex il-każ f'realtà llum il-ġurnata. Pereżempju aħna nappoġġjaw l-Eritrea u fl-Eritrea aħna ninsabu pjuttost kritiċi tal-gvern illi kien elett u s-sitwazzjoni emmek f'dan il-pajis mhijiex pożittiva u ma u Huma jikkritikaw il-President tal-pajis jena naħseb li anke aħna min-naħa tagħna rridu nkun iktar ċari fl-azzjoni li nieħdu. Jekk pajjiż ma rispettax id-drittijiet bażiċi tal-bniedem aħna nistgħu nkunu f'pożizzjoni sabiex inwaqfu l-għajnuna li qed nagħtu l dawn il-pajjiżi. U jiena naħseb li l-Kunsill għandu jieħu konsiderazzjoni dan il-fatt. Aħna minħat tal-Parlament rridu nkunu iktar ċari Uridu rridu nkunu nitkellmu b'vuċi iktar olja f'dan il-kontest u naħseb li ċ-ċittadini qed jistennew dan kollu minnaħa tagħna. Grazzi ħafna lis sur Schmidt issa sur Van Dalen. Grazzi ħafna sur President ir-rapport għandu paragrafu importanti ħafna li jgħid li l-membri tal-Parlament Ewropew huma persuni pubbliċi. Dan huwa punt importanti ħafna. Kull persuna preżenti f'dan il-Parlament għandha personalità pubblika u għandha tkun responsabbli għal pubbliku in ġenerali f'kull mument. U b'mod speċjali aħna rridu nkunu kapaċi li nuru kif aħna użajna l-flejjes illi qegħdin jitħallsu minn ċittadini tagħna li jitħallsu tax-xejn. Fil-parlament f'dawn l-aħħar ftit snin nistgħu naraw li sar titjib konsiderevoli, però għatem allowance għal-membri illi u koll rridu naħdu għan konsiderazzjoni, kull sena jina rrit nikri il-servizzi ta' accountant ħalli jiddikjara kif jiena nfaqt il-flejjes illi nirċivi minn hawnhekk. U allura jiena jiena nappoġġa l-emenda 33 fuq il-paragrafu 65. Grazzi ħafna l sur Vandalen issa Sinjora Kefska għal żewġ minuti. Kjoċbok. L-Uffiċċju tal-EPSO Ewropew huwa dipartiment li għandu responsabilta illi issib ħaddiema ġodda l-istituzzjonijiet Ewropej. Jiena kontenta ħafna illi tkellimna fuq li rapport jitkellem fuq dan is-suġġett. Aħna rridu naraw li nagħmlu minn kollox sabiex aħna noħolqu l-istess livell li jkun hemm trattament ġust tal-kandidati kollha li jixtiequ li jaħdmu l istituzzjonijiet Ewropej. Sissa aħna għandna verament ftit uffiċjali li ġejjin mill-pajjiżi il-ġodda tal-Unjoni Ewropea u fil-fema tiegħi jekk aħna nieħdu konsiderazzjoni wkoll l-ola managers tal-ola livell hemm ħafna uffiċjali mill-Istati Membri l antiki iżda mhux mill-ġodda aħna nafu li għandu jkun hemm kompetizzjoni, però anka dawk li nnexxielhom li għaddu mill-kompetizzjoni tal-EPSO jaqbdu u jaħdmu f'xogħlijiet oħra minħabba li huma jridu jistennew ħafna sabiex il-proċess tal-eżamijiet u kompetizzjoni jintemmu jkollhom ir-riżultati. Lebso wkoll ħan konsiderazzjoni l-kummenti tal-Parlament Ewropew, jiena ħan nikkontrolla mill-qrib dan il-proġett u ħan kompli nfakkar lill lebsow li lebsow l-ewwel net għandu jażel l-aħjar kandidati. u mbagħad lebsu għandhom ikunu responsabbli wkoll. Ħalli jaraw min huma l-kandidati u joħolqu l-aħjar tip ta' lista, l-iktar lista bilanċata ħalli nirriflettu ġustizzja u bilanċ bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sa' Sinjura Kalfin, għal żewġ minuti. Sinjur Kalfin. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Segretarju tal-Istat, Eżis kollegi. Jina nixtieq nitkellem dwar il-kwittanza tal-Aġenziji Ewropej. L-ewwel nett jiena nixtieq nitlob skuża fisem is-sur Stanislavski li ma setax ikun preżenti hawnhekk, però huwa xorta waħda ħadem ħafna mar-rapporter u mal-korrapporter fis sem il-grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi. Sfortunatament ma setax ikun preżenti hawnhekk minħabba l-problemi bit-trasport li kena dan l-aħħar issa dwar l-użu dwar riflessjoni trasparenti tal-użu tal-budget ta' dawn l-aġenziji, naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna illi hija fil-qalba tal-kontroll tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb ukoll li l-membri tal-qorti tal-awdituri ma responsabbli għall aġenziji li huma jaħdmu magħhom. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi l-budget tal-aġenziji huma kontrollati bi proċeduri kkumplikati ħafna. L-aġenziji jaħdmu b'mod differenti l-kol kemm huma u um, dak illi aħna stajna nosservaw dan l-aħħar huwa li l-aġenziji qegħdin itejbu l-mod ta' kif huma jaħdmu minn sena l-oħra u jiena nista' ngħid ukoll li l-aġenziji lesti li jaċċettaw il-kritika u jekk aħna ma nistgħux nikkritikawhom żgur li dan ifisser li aħna m'għandniex fiduċja fil-mod ta' kif huma jaħdmu. L-effettività tal-budget u l-mod ta' kif dan huwa implementat li qed jitjieb l-aġenziji qegħdin itejbu l mod ta' kif huma jikkontrollaw il-proċeduri ta' kontroll tal-budgets tagħhom kien hemm xi ftit żbalji xorta waħda, però dawn l-iżbalji il-kol kemm aħna nafu dwarhom fl-istituzzjonijiet Ewropej, però nistajna naraw li kien hemm inqas żbalji li kienu qed isiru, pereżempju kien hemm żbalji li sar fis-sepol u għal bosta raġunijiet differenti nafu li kien hemm problemi wkoll bil-ħlas, bil-accountancy, bil-kontabilta kif ukoll bit-talbiet tat-tender. Għal ħafna snin ittieħdu ħafna impenni u xorta waħda għandna problemi bil-payouts u allura jiena nipproponi li l kwitanza għal dawn l-aġenziji tkun posposta ma nagħmluwiex għalissa sakemm aħna ma nsolvu dawn l-irregolaritajiet u dawn l-iżbalji għanna weda minnaħa ta' dawn l aġenziji li ma jippruvaw jisibu soluzzjoni għal dawn il-problemi l-iktar fis, pero meta nitkellmu fuq in-nies li huma responsabbli għal dawn l-aġenziji huma qed jippruvaw iserħulna rasna illi huma jagħmlu dak li jistgħu sabiex itejbu l-iżbalji. Aħna nafu x'nu t-tip illi jista' jsir sabiex intejbu s-sitwazzjoni tal-budget bħal pereżempju disċiplina fil-implementazzjoni tal-budget u anka ir-regoli tal-kontabilta. It-tielet punt um, li nixtieq eh, nitkellem dwaru jiena naħseb li aħna rridu nikkonsidraw proposta illi kienet proposta min-naħa tal-qorti tal-awdituri dwar dawn il-proposti. Grazzi ħafna Sassur Piper. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi jien għandu kumment dwar l-użu tal-flejjes tal-taxxi ta' ċittadini tagħna. Aħna eh, jina nishtiq nitkellem ukoll fuq l-għajnuna li tingħata lit-Turkija u jiena pjuttost diżappuntat mill-rapport tal-qorti tal-awdituri u x-xogħol li u l-meżuri li kienu implementati min-naħa tal-Kummissjoni mingħajr l-ebda kontroll ma kien hemm l-ebda rabta bejn dawn il-proġetti u l-istrateġija ta' qabel is-subija. U eh, nafu li s-sanna strument ġdid, però xorta waħda aħna ma nistgħux niċċekkjaw jekk eh, dan il-kumitat u xed ikun effettiv. Għanna kien hemm ħames hemm 5.8 biljun euro li jadin għal dan il-għan sas-sena 2018 jiena qed nipprova nara kif aħna nistgħu ikollna Eh, xi tip ta' impatt ta' kif eh, fuq il-mod ta' kif dan il-flus il-flejes jistgħu jintefqu jiena nixtieq nappella lill kummissjoni sabiex mill-iktar fis jagħmlu reviżjoni ta' dan il-programm u eh, aħna nixtiequ li nwaqfu l-ammonti annwali li kienu stabiliti fuq l-ammonti tal-budget tas-sena 2006. U jiena nixtieq ukoll li proponi li din l-istrateġija ta' qabel is-sħubija tkun ħafna iktar flessibbli ħalli nieħdu konsiderazzjoni il-kooperazzjoni ta' strateġija li aħna għandna ma' ċertu pajjiżi u eh, jekk ma nagħmlux hekk din il istrateġija ta' qabel is-sħubija żgur li ħatfalli, żgur li tkun ħela ta' investiment u ta' flejjes jiena naħseb li din għandha jkollha xi tip ta' impatt ukoll fuq l-affarijiet barranin, it-Turkija ta' trattament speċjali u dan ma jistax iseħ aħna għamilna ċezzjoni għat Turkija mbagħad meta naslu għal kontroll tal-budget aħna ma nistawx eh, sempliċement ma niċċekkjawx dak li qed jiġri u jgħin u ngħinu lil Kroazja u lil Greċja pereżempju. Jiena naħseb illi jiena tu iktar appoġġ sabiex it-Turkija toqrob iktar viċin tagħna u tipprova eh, tissodisfa l-kriterji ta' sħubija li t Turkija li l-Unjoni Ewropea għandha. Grazzi ħafna sa Signora Schaldemose. Grazzi ħafna, Sur President, jena nishtiq nitkellem fuq uh, il-kwittanza tal-Parlament Ewropew. Jina naħseb il-rapport li għanna qoddimna l-lum huwa rapport kritiku ħafna, l-iktar wieħed kritiku minn dak li aħna kellna analizzaw fil-fatt. Ġifieri nirringrazzjakom ta' dan. Huwa Mwix soltu li l-istituzzjoni tkun trid tawtorizza l-kwittanza tal-istituzzjoni nfusa, naħseb rridu nkunu iktar trasparenti dwar dan iktar miftuħa u responsabbli. Però dan ma jfissirx li aħna nistgħu nkunu kemm nistgħu responsabbli minħabba li aħna tnam l-kwittanza tal-istituzzjoni tagħna stess. Però ċertu affarijiet li jistgħu jittiebu jiena naħseb illi aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni dawk il-punti li għandhom jitjibu ħalli bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu dak li qed isir fl-istituzzjoni tagħna. Aħna rridu nagħtu iktar aċċess għall ċittadini tagħna, għar rapporti tagħna, permezz ta' siti fuq l-internet huma jrid ikollhom aċċess ukoll għal dawn ir-rapporti li huma pjuttost kritiċi. Jiena naħseb li huma għandhom ikollhom aċċess għall loqsma kollha li aħna niddiskutu minkejja l-fatt li forsi xi oqsma li qed niddiskutu ma' xi ftit riskjużi. Jiena naħseb li l-istruttura ta' ġestjoni ta' dan l-istituzzjoni tista' tittejjeb ħalli bekk ikun ħafna iktar faċli illi norganizzaw il-kontroll tal-budget ta' dan ta' din l-istituzzjoni jista' forsi tkun ovvja illi aħna hemm bżonn illi pereżempju ntejbu mod ta' kif naħdmu għaw fi Strasburgu wkoll jiena naħseb l-importanti ħafna li konna l-kontroll tal-flejjes illi ta' taxxi ta' ċittadini tagħna dawn huma prinċipji li għandhom japplikaw fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U naħseb illi permezz ta' dan ir-rapport aħna mexxin fid-direzzjoni tajba u jekk nikkritikaw lil nfus aħna nkunu iktar kredibbli. Ningrazzjakom. Il-kellima li miss issa Sinjura Delange. Grazzi tas-Sessu President, diġant qal ħafna b'dan id-dibattitu għalhekk nixtieq nżomm ma' żewġ punti. Mela, l-ewwel net il-discharge tal-Parlament, aħna rridu naraw u nverifikaw din l-istituzzjoni qabel nħarsu l-istituzzjoni toħra. Rapport li ġim ressa kien jgħid suppost kien kien diġa tejjeb affarijiet ta' sitt seba' snin ilu, però nista' ngħid ċertu affarijiet tjibu fil-fatt, speċjalment meta nitkellmu fuq il-fatt li qed jiġu jkun hemm kumpens tal-vjaġġar, però hemm ukoll punti li tkellem fuqhom ir-rapporter imma fir-rapport ma jidrux. Għalhekk aħna nixtiequ li jkollna rapport bilanċjat u ma nixtiequx biss nisqu fuq l-affarijiet negattivi. Punt aktar ġenerali sur President. Jiena naħseb li aħna ser ikonna diskussjoni diffiċli budġetarja minkejja il-mandat u l-miri li aħna għandna wara Lisbona ma nistennewx li il-budget ser jiżdied fi żmien li ġej. U dan li jfisser u li aħna ser ikollna aktar minn qatt qabel Nipruvaw Nontu zewġ safar ġebla waħda, speċjalment bil-flus tana fil-budget. Fil-fatt il-qorti l-awdituri jridu jikkontrollaw il-budget u kif intefqu l-flus u mhux biss jaraw li regoli inżammu u li kien hemm konformità mar-regoli, il-qorti tal-awdituri bħalissa ma jistgħux jagħmlu hekk. Jekk aħna nixtiequ li jkollna budget li jikkontroll jiġi kontrollat mod tajjeb, għandna bżonn bidla fil-qorti tal-awdituri. Allura nipproponi fil-futur li meta dan il-punt jiġi indirizzat fil-diskussjonijiet futuri. Nixtieq ukoll nisma' naħa tal-kummissarju jisma' dwar x'taħsbu dwar dan. Billanie, als nächstes kollegi Von, für 2 minuti. Sassur Von għal żewġ minuti. Grazzi sew sur President, jina xtaqt nitkellem fuq il-Parlament, il-discharge tal-Parlament Ewropew l ewwel qabel kollox nirringrazzja r-rapporter għax xogħol eċċellenti li jagħmel u anki xogħol effiċenti li għamel flimkien ma' oħrajn. Jiena naħseb li m'għandniex għalfejn ngħidu li kulħadd din il-Kamra jixtiequ titji għal trasparenza u titjipu anki il-valur tal-flus għal dak li ħalsu l-konsum il-ċittadini. Pero kull bidla u proċess ija ta' titjib, però ma nafx jekk ċertu rakkomandazzjoni li saru fir rapport preżenti huma titjib, per eżempju, il rakkomandazzjoni biex inneħħu il-banijiet f'dan il l-istituzzjoni, ma nafx jekk din tkun effiċenti. Jew jew innaħħu pereżempju ċertu eh, parkings li jaw fil-parlament. Ma nafx jekk dawn jinkludux ukoll fil-proposti tal-budget tal-2011. Anki pereżempju l-Europar TV naraw li l-affarijiet ikunu effettivi u kulħadd jagħmel xogħol. Anki issejħa għal akt għal medda twila fi żmien rigward l-istrateġija għal bini Forsi din din hemm talba wkoll. Hemm ukoll rakkondazzjonijiet fih dan ir-rapport li jkopru kwistjonijiet fejn sir titjib, però dan it-titjib ġa sar u qed isir dan it-titjib. Nista' ngħid sur President li fir-rapport hemm ċertu aspetti pożittivi u dawn insaħħuhom u nappoġġawhom speċjalment fit-tnaqqis ta' ħela ta' karti ta' stampat, karti stampati għax ħafna karti tiġu stampati għal xejn kuljum. U tajb forsi li nagħmlu tnaqqis hemmhekk. Anki li konna razzalizzazzjoni ta' studji esterni u kooperazzjoni ma' istituzzjonijiet oħra rigward dawn l-istudji sabiex bekk aħna nkun nistgħu nevitaw reputazzjoni u anki konna aktar effiċenza anki nifmu aħjar ċertu uh, eh, situazzjoni li għanna, pero anka ħajtres u ċertu emendi rigward dan il-punt għanna għandna wkoll kwistjoni fuq risk manager, ġifri dawn kollu sur President Juri li hemm ħtieġa għal bilanċ fid-diskussjonijiet li aħna għandna fuq id-discharge tal-Parlament Ewropew. Probla dubju naħseb li l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget ser jassikura fil-ġejjien li jeżerċita responsabiltajiet tiegħu aħna rridu ngħidu fil-ġejjien kif ir-rakkomandazzjoni f'dan ir-rapport qegħdin jiġu implementati u qegħdin jiġi indirizzati.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 Mela l-ewwel net nixtieq nibda billi ngħid li kontent li din il-ġimgħa da kollu li kelli ngħid li l insu għal Strasburgu mhux lej Brussella għal Strasburg Strasburgu eqreb. Allura kien vattaċ aktar qawwi li niġi hawnhekk minkejja l fatt li m'hemmx minkejja li hemm diffikultajiet tat-trasport blajru. Però jinstajt niġi għaw faċilment issa rigward il-kontroll budġetarju din il-ġimgħa aħna kena volum qawwi ta' rapporti li kellna nduru u rajna kemm kien hemm xogħol għall plenarji f'dawn id-dirmat. Għalhekk jiena kont kontent li min-naħa ta' ħidma tagħna aħna jista' jkollna aċċess għal kompjuter biex aħna nkun nistaw naraw il-rapport u dimna sabiex meta nkunu għedin nivvutaw, nkunu eżattament naraw xinuma l-amendi li jem, il-rapport li jem bil-lingwa tagħna sabiex inti tkun tista' tikkontrolla aħna għandna ħafna voti madwar nofsinhar allura jkun tajjeb li ma jkollniex għalfejn qogħdu nġorru d-dokumenti ma jkollna aċċess għalihom fuq livell elettroniku. Jien naħseb il-Parlament għandu jkun il-mexxej ta' teknoloġija ġdida u tieni punt meta aħna nivvjaġġaw wara li nkunu isna l-kalkoli kollha u reċentament aħna rajna wkoll ħafna burokrazija qed tiżviluppa f'dan il-qasam membri kellhom jaħlu ħafna għataw aktar ħin fuq eh, din dawn il-kwistjonijiet u anke l-amministrazzjoni u allura miktar pis fuq l-awdituri għalhekk nasab tajb li nfasslu grupp ta' ħidma sabiex bekk inaħħu dawn ir-rekwiżiti u nirrestrinġuhom għal dak li hu neċessarju. Jiena naħseb li għandna nkunu kapaċi li naqsu il-birokrazija 25% f'dawn l-aħħar xhur aħna rajna l-oppost. Rajna żieda ta' 50% marbuta mal-birokrazija fl f'spejs ta' vjaġġar. U meta niġu l-istruttura nixtieq li l-Kummissjoni tikkontrolla lix għandna pajjiżi kriżi, speċjalment meta niġu għal-kontroll ta' sitwazzjonijiet finanzjarji l-użu tal- fondi ta' koezjoni hemm ħafna flus li qed jiġi investit u aħna mhux qed inħarsu kif dan l-investiment qed jiġi użat. Irridu nassikuraw ukoll li hemm l-investiment li wieħed jagħmel ikun hemm profitt mill dan l-investiment li aħna nagħmlu. Grazzi tas Sur Rubig. Għanna Sinjura Tikaw fil-aħħar l pala dibattitu normali. Grazzi Sur President Kummissarju. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nagħmel referenza għall-eżekuzzjoni tal- budget tal-2008 mu partikolari l-Kummissjoni u l-Aġenziji Eżekuttivi. Il-inizjattiva ħarġet mill-Olanda u Danimarka u maċta u li kunem dikjerazzjoniet nazzjonali. Aħna nittamaw li l-istati membri oħra ser jagħmlu l-istess dikjerazzjonijiet nazzjonali u mbagħad nkunu nistgħu nagħmlu progress. Aħna nixtieq nitolbu lill kummissjoni Ewropea biex toħloq jew toħroġ b'xib ta' rekomendazzjonijiet rigward il-ħolqien ta' dawn il-deklarazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali. Meta niġu għall programmi ta' riċerka, jina naħseb li ir-riżorsi reċenti li għanna disponibli ma jippermettulniex biex aħna jkollna ammont qawwi ta' riċerka fl-Unjoni Ewropea u għal programm futuri eh, għal qafas ta' programm futur ta' riċerka rridu nżidu għam daw il-finanzi. Tajb li nitkellmu dwar il-budget għall-Aġenzija tal-Kontroll tal-Informazzjoni, għall-Kontroll tad-Data. Dawn eh, din, din l-Aġenzija kella dħul ta' 143.000 euro Jider li din l-Aġenzija għanda ammont żgħar ta' riżorsi għal ammont twil ta' żmien. U għalhekk aħna neħtieġu nikkontrollaw il rekwiżiti ta' data l-ħtiġijiet preżenti, però fl-istess waqt irridu nħarsu lej kif l-informazzjoni ta' tiġi wara l-2012. Grazzi tassew il- Issa naddu l-proċedura keġdija jonat l kelma l-Sur Zejber. Iva, jekk aħna rridu nkunu aċċettati fl-Unjoni Ewropea mit ċittadini tagħna, aħna rridu ninformaw eh, li ċittadini x'qegħdin nagħmlu bil-flus tagħhom, it-taxxa li ħansu, u għalhekk kellha raġuni s-Sinjora Selda li jkollna aktar trasparenza, dan huwa punt ġustifikat. Pero hawnhekk m'għandniex kwistjoni biss ta', tras, eh, ta trasparenza, għandna wkoll leġittimità. Aħna qed inħar qed iniġu mħassa biex nħarsu lejn dawn l-affarijiet. Iċ-ċittadini għandhom ukoll kolom l-opportunità biex iħarsu lejn dawn il-tip ta' dokumenti u anki jkunu jistgħu jaqrawhom meta jkollhom l-opportunità lek nixtiequ li l-Kummissjoni tejjeb il-leġibilità tal ta' dawn id-dokumenti, speċjalment tal-budget dawn jistaw ikunu aktar ċari għal-ċittadini tagħna, anki biex jaraw kemm forsi l-budget huwa żgħar jew kemm huwa kbir u x'jistgħu nagħmlu b'daw il-flus. Għalhekk aħna mhux qed aħna hawnhekk għandna problema politika. Il-Kummissjoni tista' tagħmel xi ħaġa biex itib l-affarijiet. Vielen Dank, Herr Kollege Seber, als nächstes Herr Grazzi Sur Zejber, is-Sur Obermeyer. Grazzi tas Sur President kelma fuq l-ħtieġa biex inħarsu lejn din l-istrument ta' strategi qabel is-sħubija mat turkija is-flus diġà qiegħed e- e- e- din jiżdiedu fil-waqt li Turkija mhix qed tagħmel progress. Il-flus ma ntużax b'mod effettiv u għalhekk nixtieq nitlob il-Kummissjoni li qabel id-discharge tagħtina rapport u anki tispjega x'ġara il-800 miljun euro Eh, li ntefqu fit-Turkija f'sena waħda. Anki il-firxa bla kontroll ta' aġenzija mill-2000 mis sena 2000. Suppost it-taġedja tal-Lisbona, suppost kella naqqas dawn l-Aġenziji u jisanna l-Aġenzija ġdida tal-Azil. Nix inkun naf eh, xet isir dawn l-Aġenzija fil-bidu tas-sena il-drogi ġew legalizzati fil- Repubblika Ċeka u issa fuq il-frontieri tgħidx kemm hemm problemi. Hemm turizmu ta' droga. Anke kollega Obermeier. Grazzi sur Obermeier issa l-kelima li misu il-kelim li misu Sur Kaspari. Sur President, Eżis kollegi no kon nix nitkellem dwar il-lajnuna ta' qabel isħubija. fir rapporti derċar li għabbażi tal-programmi preżenti ma tistax tiddikjara eh, eh, eh, garanzija pozittiva li il-flus ġi użat mod ġust. Il-Kumitat ta' Kontroll Budgetarju ħareġ l-opinjoni tiegħu stess u qal mod ċar li u fil-fatt qed naraw ħafna lobbying minn lat Tork. Issa rigward il-discharge tal-budget aħna mhux qed nitkellmu nixtuqx li Turkija tissieħab jew le, hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq jekk il-programmi li ġew allokati il-flus edin u x'edin jaslu għannis eh, li għandhom bżon daw il-flus, jekk il-flus għatin jintef u b'mod adegwat. Jekk il-maġġoranza ta' din il-Kamra eh, u x'qegħdin jagħmlu l-aħjar deċiżjoni fisem il-ċittadini Ewropej. Grazzi tas-Sessur Kaspari, is-Sessur Bronze. Grazzi tassew, Sur President, jina nirrapprezenta l-partit li suppost eh, jappoġġja l eh, proġett Ewropew. Dan jista' jfisser li aħna qed naġġezzjonaw għal ħruġ tal-accounts mingħajr evidenza. Nixtieq nirrifjuta dan is-suspett. Il-pożizzjoni oriġinali kienet li nappolnu għal kull tip ta' spiża futura, nappoġġa li kiku kiku stajt eh, nivvota favur discharge ta' qabel kiku kien hemm evidenza. Madana kollu aħna ser nopponu eh, discharge tal-kontabilità bħala ċaġa sħiħa minħabba nuqqas regolaritajiet. Aħna ma rridux inħaltu deċiżjonijiet ta' regolamenti jew ta' regolar ta' dak li sar sew dak li ma sar sew u rridu kol naraw jekk il-flus intefqux b'mod adegwat. Vielen Dank, Herr Kollege Brons. Wir schließen. Grazie tassessur Brons. Issa ħana u id-dibattitu bis-Sinjura Klas. Grazie tassew. Sur President, Sinjuri, ħana nikkat nitkelmu dwar discharge. Id-discharge tal-budget tal-2008. Pero il discharge huwa dejjem opportunità feħna nkun nistaw nħarsu l qoddim Jiena naħseb li aħna rridu nħarsu lejn dawn l-aġenziji kollha li ħloqna rridu naxtu l-attenzjoni fuqhom aħna naħseb ridu niprovdu finanzi l dawn l-aġenzija, pero anki nasikuraw li huma edin jamlu xogħol sostantiv. Jekk għandna nħarsu lejn l-Aġenzija tal-Kimiċi, l-ECA, suppost għandhom miri oħra anke fil-ġejjieni suppost tħarsu lejn il-bioċidi u kol, ġifri aħna irridu niggarantixxu li jistaw jagħmlu xogħol effettiv, inħarsu lejn qudiem u anki naħdmu f'konformità mal-politika tagħna sabiex bekk nassikuraw li dawn l-aġenziji jistgħu jaħdmu b'mod effiċjenti u adegwat fil-ġejjeni. Grazzi tas-sew, Signora Klas. Issa, is-sur simmeta minnaħa tal-Kummissjoni kieġbob. Grazzi tas Sur President. Jiena nixtieq nisħaq għal darbohra li l-impen tal-Kummissjoni biex tagħmel progress ser naraħ fis daw l-aħrajn jaftaw l-aħħar snin biex intejbu l-kwalità tal-infiq Bla dubju ser nħares birreqa lejn il-deċiżjoni ta' discharge li l-Parlament Ewropew ser jaddotta meħna u 15 oħra u l-Kummissjoni ser tassikura li jkun hemm aġġornament adegwat. Jiena wkoll nishti eh, nringrazzjakom għad diskussjoni adegwata li kellna u naħseb li ħafna idejat ħarġu minn din id-diskussjoni u għalhekk nixtieq ukoll nieqaf u nikkummenta fuq uħut minnhom l-ewwel net rigward il-dekirazzjoni ta' amministrazzjoni nazzjonali din il-kwistjoni tħal għajmet minn numru ta' deputati u nix infakkarkom li flimkien mal-Kummissarju Lewandowski aħna batna itra lil Kokobu u għadna li fitħul fil-revizjoni tal flus ħana ser namlu dikjerazzjoni ta' amministrazzjoni finanzjarja u flimkien ma' proposti fuq simplifikazzjoni flimkien ma' l-introduzzjoni tal-kunċett ta' ammont allokat ta' zbalji. Din tal-alloka l-fondi strutturali u Sur Sandergaard kien kurjus dwar dan il-fatt. Għalhekk jiena naħseb li l-kwistjoni ta' jew ir-wol ta' l-kontrolli interni u l-audits tqajmu wkoll mis-Sinjura Hearts. U hawnhekk jiena naqsam bil-qasħieħ miegħek dan l-istess ħsieb, so nista' ngħidlek li ġemali ġimgħa li ġej aħna ser niddiskutu l-istrateġija ta' verifika għal 2011-2012 ħanatu aktar attenzjoni għal titjib ta' kontroll intern u daw is-sistemi ta' kontroll intern fih dan il-Kummissjoni. Jiena naqsam l-istess ħsieb espress Missur Odeburn u membri oħra dwar il-proċedura discharge jiena naħseb li iva irridu nniedu diskussjoni fuq kif nistgħu intejbu l-proċedura tad discharge sabiex bekk niksbu aktar riżultati dwar il discharge li għandha tiġi implementata b'ħeffa kemm jista' jkun. Aħna palissa ninsabu fl-2010 u meta aħna t d-discharge għall-2008 kważi kważi kienet impossibbli li xi ħadd jimplementa xi ħaġa waqt l-2009. U għalhekk ħafna diskussjoni ma l-partit kollha interessati l-awditurija meħtieġa u għalhekk naqsam l-istess ħsieb ta'kom u ta' oħrajn, ta' membri oħrajn li tkellmu dwar din il kwestjoni Jiena naħseb ukoll li huwa ferm importanti li nindirizzaw il-kwistjoni ta' effiċenza tal-fondi Ewropej fil-verifika interna, fil-istrateġija tal-verifika interna, aħna ser nħarsu baktar attenzjoni għat-titjib ta' verifiki fil direzzjoni ta' fat li namministraw l-effiċenza jien naħseb li din ser tatina riżultati fil ġejjeni Issa rigward it-Turkija, l-Kummissjoni ser tkompli bir-rekondazzjonijiet biex intejbu għanijiet u anki l-monitoraġġ tal-progress għal loqsma kollha ta' nfiq aħna rridu nżidu l-kwalità tal-infiq rigward għanijiet u anki evalwazzjonijiet ta' impatt. Ir-riżultati li nkisbu sissa juri li l-Unjoni Ewropea qed tikseb l-isforzi tagħha u saħħa l-isforzi tagħha biex tara kif qed jintefqu l-flus u dan huwa ta' valura ċ-ċittadini tagħna. Dan il-progress huwa r-riżultat tal-azzjoni tagħkom bħala awtorità ta' discharge il-fatt li tkunu dejjem attenti għal kif il-budget Ewropej tiġi użat u tkunu kritiċi meta ma jkunx ta' sodisfazzjon, però mbagħad tappoġġjaw meta jsir progress din hija ħaġa utli ħafna. Dan huwa messaġġ importanti li wieħed irid jgħaddi lill ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk, Ippermettu li nikkonkludi billi najt grazzi tassew il-Parlament Ewropew għall appoġġ tagħhom u għall isforzi tal-Kummissjoni biex ikollna amministrazzjoni ħar finanzjarja tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea. Vielen Dank, Herr Kommissar Semeta. Es haben jetzt abschließend. Grazie, Herr Kommissar Semeta. Issa, nerġaw bi rapporter, għal żewġ minuti l-wieħed u nibdew bis-Sur Gajer. Jina għad nitkellem fissem Sur Liberaċki li bħal ħafna din il-ġimma spinċa vittma tal-problemi fit trasport Sama bi pjaċir kbir xtaqt namel xi osservazzjonijiet biex anke qoda dibattitu. Komissarju Semeta, inti sħaqt bi għalija il komissjoni ser taħdem sabiex insaħħu l-obbligu tal-kwittanza l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Nafu dan xifisser, dan ifisser illi stati membri illi emesċu l-parti kbira tal-flus tal-budget Ewropew għandhom jirfaw responsabilta ikbar li xnafu li parti kbira mill-izbalji fl-eżekuzzjoni tal-budget Ewropew jiseħu propju fuq dan il-livell. Għal daqstant, eżis kollegi, meta il-kollegi tal-grupp tal-ICR e u l-IFD, mbaċċizuni ta' Sur Czarnecki, il-koll għandhom minn penja oħrajn u Trump meta jikkritikaw ir-rida illi ma natux kwittanza. Jiena il dal-kollegi bl-istess saħħa jitkellmu dwar l-introduzzjoni obbligatorju tal-management eh, kif suppost fil level nazzjonali għax hemmhekk hemm il-problemi. U daw ma jsodisfanix jien speċjalment mill-ACR meta jgħidu l affarijiet mhux qed ilqu l-standards kif suppost dwar kontroll tal-budgets meta fil-fatt ir-responsabilità hija fidejn ħaddieħor. Issa xtaqt nagħmel referenza għal aspett ieħor. Xtaqt infakkar il-Komitat eh, għal-Budget segwa ir-rapporter b'maġġoranza pjuttost wiesa. U fil-fatt, ir-rappreżentant tal-Qorti tal-Awdituri fakkar il-rapporter illi fil-rapport imżon nikkritikaw l-ġir tal-Kommissjoni u mux tat-Turkija. Il-kollegi tal-PP e ivvotaw għal-emendi li issa aħna nishtiqu nneħħu għaliex mhix kwistjoni ta' użu ta' fondi, imma kwistjonijiet politiċi fuq fejħa jispiċċaw il-negozjati ma' Turkija li nittrattaw dan il-punt b'mod partiġan f'dan l-ambitu mhuwiex ġust. Grazzi, Sur Gajer. Issa l-kollega Jala Grazie, Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Xtaqt nirringrazzja l sur Semeta u l-Kommissjoni għal kooperazzjoni effettiva fil-qasam ta' żvilupp u jiena xtaqt nirrikonoxxi x-xogħol tal-Presidenza Spanjola partikolarment ix-xogħol fil dibattitu dwar negozjat interistituzzjonali mal-Kunsill u l-Parlament. Jiena xtaqt ukoll nesprimi l-opinjoni tiegħi dwar il-fatt li huwa żball li ma nistednux mod formali l-Kunsil għal dan id-dibattitu minn kajja li ġew xorta. Jina xtaqt nesprimi il kol il-fat li ħafna persuni ma kienux kapaċi kunu għaw minħabba il-situazzjoni fil-trasport xaħġa ta' dispeċir. Hemżon li konna rizorsi aktar disponibli sabiex affarijiet b'aktar aktar serjetà. Xaħna ringrazzja l-kollegi għal kooperazzjoni eccellenti, speċjalment is-Sinjura Holmeyer kif ukoll l isforzi li saru sabiex niżguraw trasparenza fil-European Development Fund, xogħol li sar fl-Unjoni Ewropea, juri kem ksibna żvilupp per nesċin niksbu tar viżibilità, ma dan ikollu għatem tħassib. Ħafna gvernijiet qed eh, jonqsum li jappoġġaw il-fondi għal iżvilupp fil-waqt li għanna abbos ta' dritti tal-bnidem li nistax nispiegaw, għanka problemi bl-istat ta' dritti demokrazija. Rajna progress sinifikattiv, dan intqal, u dan jiġġustifika il-xogħol il qed isir fil-8 10 fond ta' żvilupp. Il-Parlament Ewropew prova jiżgura illi l-qaffa istituzzjonali il-ġdid ta' wara Lisbona u s-sistema tal-Aġenziji Esterni ma tipperekolax situazzjoni fejn ċittadini barra l-Unjoni Ewropea jistgħu iggawdu aktar mill-fondi l-iżvilupp. Grazzi ħafna Sinjora Jera Sender, l-Onorevoli Stas. Oh. Grazzi, Sur President, eżis kollegi. Jina wkoll staqni ringrazzja għal dawk il-kollegi illi appoġġaw għaj, Sur Gajer Van Dalen, Xaldemose, il-Sinjura Delange u s-Sur Von. Er il-koll kommentaw fil rapport naħseb għal kollox bażikament. Madonna kollu, jiena kemm xejn sorpriż fuq kif zilup ta' rapport. Jiena tele darba rapport ter għal kwittanza tal-Parlament u jidher l-affarijiet qed bidlu. l-ewwel darba, t-tieni darba kellna ħafna kritika. Illi ġiet faċel ħafna din il-kamra, sa l-affarijiet huma kemm xejn iktar diffiċli. Issa iktar persuna qed isiru sensittivi għal kritika. Għandna nuqqas ta' kritika propja wkoll. Mbagħad jiena niġi attakkat mill mill-mezzi ta' xandir u l-mezzi tal-istampa li xedu li dak li qed tikteb fir-rapport eh, qed jitma l-opinjoni tal-Euroxettiċi. Però mhux vera jiena favur il-proġett Ewropew. Nikritika l-Parlament Ewropew għax nixtieq nara affarijiet jinbidlu rajna li fuq il-fond ta' personi sarrafna zbalji fil-passat u għadmir tijaj li nitkellem dwar zbalji pala membru favur l-Europa, trid titkellem għaliex dan huwa l-mod kif jinexxi l toħnoq l-Euroxettiċi u ma jihdu goz dawn in-nofs veritajiet u anka eh, jifirxu il-gideb ma dan kollu hemm bżonn tara fejn hemm il-problemi, tidentifika l-problemi u dan huwa l-punt ta' tluq tiegħi f'kull argument, grazzi. Kulik istar. Grazzi ħafna, Sur Stas il-Sur Czarnecki issa. Harpożizzjonar. Eh, proszę Państwa, eh, Grazie ħafna. Xtaqt nirringrazzja l-Sur Gier illi nota illi eh, ħafna drabi nitkellem kif suppost u nistanajlek jiena għandi ħafna xnitallem il-Ministru Spanjol il-dem jisparixxi meta jaf ikun hemm kritiku kontra l-Kunsill. Ma kienx hawn fil-bidu u mhux hawn issa laqqas. Mhix kombinazzjoni din. Jiena kont rapporter fuq sitt istituzzjonijiet fejn laffajt mhix miex tajjeb imma istituzzjoni oħra seba' waħda dejjem tur irregolaritajiet. L-istess is-sena l-oħra. Il-kwitanza ngħatat biss Novembru. Din is-sena l-affarijiet ħajsiru qabel imma jien ma stax ma xtieqx nkun fi sitwazzjoni fejn irċievu dokumenti mhux għal 2008 imma għal 2007. Din jew hija evidenza ta' nuqqas ta' ordni fl-uffiċċju tal-Kunsill jew inkella jirrifletti illi qed nittrattaw l-Parlament Ewropew bħala student ħażin. il-situazzjoni fejn il-istituzzjonijiet Ewropej suppost huma ugwali imma l-Kunsill Ewropew jemmen huwa gwali iktar minn oħrajn. Bħal Animal Farm ta' Allwell u din xi ħaġa li tħassibni ħafna jien niftakru x'qal rappreżentant tal-Kunsill fost il-kommenti tiegħu kien hemm proposta tajba ħafna fejn tkellem dwar li intemmu dal-Gentleman's Agreement ta' l-1970 rappresentant konsil fl-axħar li konoxxa li dan parlament illum illi huwa led demokratikament għandu jiġi trattat b'aktar serjetà. Saqt nirringrazzja l-Konsil għal din proposta u jiena nemmen illi kelli eh, emendi orali eh, li kienu simili għal dawk tal-li sema l-Ministru l-lum. Grazzi Sur Czarnecki, l-aħħar kelli ma' s-Sinjura Mattie. Grazzi ħafna, Sur President Xtaqt nirringrazzja fuq naħħa li shadow Reporters illi kooperaw bisħiħ miħaj fl-abbozzar ta' dan il-rapport. Xaqt nirringrazzja l segretarjat tal-Komitat għaliex kellhom peace eh, kbir fuq spallejhom, nixtieq nirringrazzja da kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu. Jiena nifhem ħafna mitħassib espressawnek, hawnhekk għalhekk nifhem li hawn ħtieġa l-aktar trasparenza, auditing aħjar ta' fondi komunitarji e affarijiet ġustifikati fil-konklużjonijiet ta' tinfakkar li dawn l-aġenziji għandhom ukoll missjoni politika illi għandha tiġi imfakra għaliex hija importanti ħafna u dil l-missjoni politika hija importanti. Għandna programm ta' ħidma u dan il-programm ta' ħidma għandu jkun koerenti mal-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea l-aġenziji għandhom jiġu eżaminati ħaġa li jaqblu fuq l-istazzjonijiet kollha. ċertu aġenziji bċertu spontanjeta jazmu ma l istazzjonijiet Oħrajn però ma jagħmluhx dan. U il-testa l istazzjonijiet ma jtijunni xaffariet vinkolanti fuq dan, għalhekk irdu naħdmu aktar din id-direzzjoni. Grazzi. Grazie ħafna, Signora Mattia. Fil-qosor ħafna xtaqt najt illi il-servizzi għalluli fortunatament li liħarsu lejn il-minuti mis-snin ta' qabel il-Konsil fl-axħar parlament attenda u ta' pozizjoni darba biss fil-leġislatura li għaddit f'datib ta' dibattitu u dan wara tinqari biss. kwittanza l-2009 ġiet posposta u kien biss fit-tieni kwittanza kien hemm il-Kunsil preżenti. Għalda stant nistgħu ntejbu sitwazzjoni hawnhekk u rajna eh, titjib żgħir. Il-seduta hija magħluqa, l-votazzjoni nagħmluha f'Mejju, is-seduta tkompli l-lumra nafsinhar fit-tlieta, grazzi.